Und äh, wir fangen als ersten Punkt der Tagesordnung mit dem Bericht von Frau in 't veld europaweites privates Altersvorsorgeprodukt. Se nibdew bil-rapport fuq um, eh, Sinjura Indveld fuq dan il-prodott tal-pensjonijiet pan-Ewropew. Sinjura President, bonġur kulħadd bonġur l-Kummissjoni. Jiena Sodisfatta ħafna li fl-aħħar wasanna biex nivvotaw fuq il-PEP, il-Pan European Personal Pension Product. Għax naħseb li aħna issa tajna riżultat dak li konna wedna. Prodott ta' pensjonijiet li jkun sempliċi, li jkun sikur, li jkun tajjeb għall konsumaturi u dak li għandna fidejna bħalissa. Mela biex nibda fuq il-natura tiegħu pan-Ewropew, regolament ġifri li fejjem mill-kriterji ta' kwalità pan Europej, drittijiet pan-Ewropej kol, U il-possibilta għal l-Ajopa biex eh, tkun tista' tintervjeni. Dan kien fattur importanti. Aħna fil-bidu ridna l-autorizzazzjoni mill-Ajopa imma bil-Smart Use tal-poteri tal-Ajopa aħna irnexxilna nilħu l-istess għanijiet. Aħna u insibu eh, drittijiet tal-konsumaturi, protezzjoni tagħhom, id-dritt tal-aċċess għall-informazzjoni, il-fatt li jkollhom il-pariri minn qabel ta' bil-fors li jibdlu ġifri l-portabilità dawn id-drittijiet irnexxilni wkoll il-kap il il tal-fisa wieħed fil-mija Kien hemm ħafna reżistenza għal dan l-ammont meta wieħed jara xi wieħed irid iħallas wieħed fil-mija huwa importanti ħafna. Ġifri għandna pep bażiku prodott li hija hemm għal anki dawk in-nies li forsi ma tantx huma mitla tal-prodotti finanzjarji. U dan għandu salvigwardja kollha F'dan l-aħħar ġranet imma rajna li għad baqa numru ta' nies li għadhom imħazmin u nixtieq jiena li nxejjen dawn id-dubji l-ewwel net il-pep huwa prodott tat-tielet pillastru huwa komplementarju individwali u għabbażi volontarja u ma jħux post xi prodott li nsibuħ taħt l-ewwel u tini pilastru inkwantu għall pensjonijiet. Jiena rċevejt ħafna emails anki bħal kollegi, speċjalment minn Spanja. Eh, jakkużawna li aħna qegħdin neddu l-sistemi pubbliċi ta' pensjonijiet dan mu minnu xej, ħmerijiet dan. L-unika teddida għal sistemi tal-pensjonijiet huma l-awtoritajiet nazzjonali li mhumiex kapaċi eh, u laqas iridu jirriformaw sistemi tagħhom. Illum il-PEP se jimla dan il-vojt fl-istati membri fejn id-dispożizzjoni tal-pensjonijiet mhux biżejjed u <laughs> min għu u il-gvernijiet nazjonali għax il-pep se joffri il-ċans il-nis il-dawk il-nis li mandom dispozizjoni tajbin ta' pensjonijiet. ċfri se jkollhom xi ħaġa żejda li jistgħu ħarsu leja għal qudiem. Għalija li noħolqu dan il-pep għal konsumaturi kien l-inkwit li kellna fil-fatt għaw anki il-Kommissjoni ridet li tlesti il-Capital Markets Union u aħna jekk bil-PEP kontribuxejna għal dan għalija toħloq xi ħaġa li hija tajba ċittadini tal-Ewropa kien lan awlini tiegħi. U dak se nivvutaw illum għal dan ir-rapport u bekk nilħqu dan lan u nikkontribwixxu nkomplu nikkontribwixxu għal din l-Ewropa Soċjali li jimporta min-nies u nispera li konna li dan ir-rapport jgħaddi maġġoranza kbira. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Sinjura Intfeld. Sinjura Rapporter, għal-Kommissjoni Sur Katajnen, President, Honorable Membri, bonġu, jiena nixtieq nirringrazzja nirringrazzjakom tal-li organizzajtu dan il-debattitu fuq il-PEP, il-Pan European Personal Pension Product, dan il-regolament huwa avvanz importanti eh, biex insibu ehm, xi pensjoni komplementarja. Verament eh, kisba tajba fil-capital markets. Il-konsumaturi issa għandhom afas qawwi għal eh, pensjonijiet komplementari ġifri eh, prodott ġdid anki ġifri biex naraw il-kompetitività bejn il-pajjiżi kif qalet ir-rapporter dan mhux se jieħu post xi skema ta' pensjonijiet pubbliċi anzi se joffri ċansijiet ġodda għal dawk li jkunu jixtiequ mod volontarju jużaw din l-iskeba. Nixtieq jiena nirringrazzja l sinjura rapporter Sophie Indveld li investiet ħafna ħin ċertu b'ħafna passjoni biex dan isir realtà. Jiena nixtieq konna ringrazzja Roberto Gualtieri il-President tal-Ikon, il-Kumitat Ikon u l-Rapporters um, Shadows, Alkhout, uh, Dennis de Jong għal xogħol kostruttiv. Bqajtu tirreżistu, tippersistu eh, f'din l-isfida pan Ewropea. Fl-aħħar eh, nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporters tal-Kumitati Imco u Emple li taw kontribuzzjonijiet verament sirja. Skont id-dejta li għanna, n-nies fl unjonu fl-Unjoni li se jirtiraw sal-2027 hemm bżonn li naraw Eh, li kunem minn 2 triljuni eh, biex nilħu dawn il-pensjonijiet imma il-swiq tal-prodotti tal-pensjonijiet huma frammentati m'hemmx għaqda fihom xi kultant ċertu pajjiżi l-qalbis jeżistu. 67 miljun minn 240 eh, er-, miljun popolazzjoni l-età l-età li tvarja minn 29 sa 59 sena għandhom eh, ċans għal prodott bħal dan prodott ta' pensjonijiet. Dan il-prodott se jkun abbażi volontarja u se jiftaħ is-swieq għal prodotti oħra fissu għal sistema ta' sistemi ta' pensjonijiet il-pensjonijiet supplementari se jkunu effettivi jekk ikunu aċċessibbli għal kull eh, tip ta' salarju il-PEP se jużgura li l prodotti se jkunu kompetittivi, cost effective, protezzjoni qawwija għal min ikun qed ifaddal fihom. Il-providers tal-pensjonijiet ikunu jistgħu ibijaw dan il-prodott kullimkien fl-Unjoni ma' reġistrazzjoni waħda Il-Kummissjoni tispera li l-Istati membri se jsegwu din ir-rekomandazzjoni u jagħtu l-PEPS il-vantaġġi ta' taxxa li hemm eh, dispożizzjoni ta' pensjonijiet oħra anki jekk il-PEP eh, ma jasalx bil-kriterji ta' prodotti nazzjonali. Il-portabilità jiddispjaċini u r-rwol ta' Europa kienu eh, meqjusa bħala xkiel imma huwa pass importanti biex ikonna dan is-suq pan-Ewropew għal prodotti tal-pensjonijiet. Il-PEP huwa wieħed mill-miżuri ewlenin tal-pjan tal-Kummissjoni għal swieq kapitali. dan se jgħin fil-investimenti f'medda twila ta' żmien għal tkabbir u iktar xogħol. Jiena perswas li għadbaqa ħafna xogħol biex niddefinixxu xi karatteristiċi tal-PEP permezz stati delegati. Il-Kommissjoni se tkompli segwi xogħol tal-Ajopa sabiex naraw li r-riżultati jkunu konsistenti mal-orjentazzjoni tal-linji ta' politika li jieħdu l koleġislaturi Grazzi. Grazzi ħafna sur kummissarju. Is-sur e Becker issa għal kumitat tax xogħol affarijiet soċjali. Iva, grazzi, grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju. Bħala bħal nies oħra fil-Parlament illi ġielet biex noħorġu b'dan il-PEP u nirringrazzja l-Kummissjoni li verament għamlet il-proposta li huwa aħbar tajba għal żgħażagħ tagħna x'se jkun hemm possibilità ta' pensjoni oħra supplementari u dan ovvjament eh, jgħin il-pensjonijiet eżistenti. mhux f'kull pajjiż hemm ehm, sistema ta' sigurtà soċjali, f'pajjiżi nista' ngħid li sistema hija tajba, ma pajjiżi oħra mhux mhix fl-istess sitwazzjoni. Il-PEP ehm, se jgarantixxi wkoll ċertu livell ta' għajxien, jgħin għal dan il-livell ta' għajxien. Dan il-prodott se jkun jeżisti forma differenti tajjeb li aħna din eh, il-verżjoni il bażika li tkun l-istess fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni u se jservi bħala garanzija biex ikun hemm iktar sigurtà f'dan il-qasam u jgħin il-dawk il-pajjiżi li l-sistemi ta' sigurtà soċjali għadhom mhux daqshekk avvanzati. Il-PEP se jgħin eh, u jkun addizzjonali għall-ewwel u tieni pinastru u il-kollega li rapporter u anki sinjura Indvelt nejdilom li zgur memx kompetitivita ma l-ewwel u t-tini pilastru għax dan huwa prodott addizzjonali. U jagħti kontribut siewi ħafna dispożizzjonijiet kollha eżistenti tal-pensjonijiet. Għal-nom tal-kumitat tiegħi jiena nilqa' dan il-pepp il-ġdid il peppil ġdid il il ġdid għanna dokumentazzjoni li tat l-informazzjoni fuq l-interpretazzjoni. Għawnek kien hawn ir-rwol ta' la ajopa Sen isuwa il-ġenerazzjonijiet iż-żazax tagħna hawnhekk għandhom dimom ċans prodotta prodott tajjeb għall-pensjoni tagħhom. Issa għall-imko, il-kumitat imkow il kumitat imkow il L-Onorevi Colin Langen. Iva, grazzi ħafna, Signora President, Sur Kummissarju. Jiena soddisfatta ħafna li irnexxilna li dan id-dossier il-lestu matul il-mandat tagħna bħala rapporter tal-imkow jien nixtieq nirringrazza eh, Sinjura Sophie Indvelt ir-rapporter nirringrazzja għal biċċa xogħol verament eċċellenti kooperazzjoni tajba bejnietna. Jiena tal ferma li mill bidunet l-edeja kienet li konna l-pep biex ikonna prodott em, li kun trasparenti, faċli biex wieħed jużaħ. Dan huwa lan li rnexxina nilħqu matul in-negozjati nistgħu ngħidu li l-proposta tal-Kummissjoni aħna irrindejnija iktar user friendly għall-utent imma anki biex tintuża mis-suq il-PEP bażiku, il-kull provider jagħti dan il-prodott bażiku. U dan jista' jsir ukoll b'mod irħis u b'mod ukoll diġitali. Jiena taħsib li kien il-protezzjoni kapitali għalek il-persuna li tkun qed tinvesti ma jistax ikun li titlef il-flus li tinvesti anki permezz tal-miżati li tħallas. Dan irnexxilna il-protezzjoni kapitali rridu nara niżgurawha permezz tal-garanziji tal-kapital li wieħed jinvesti u anki l-prinċipji biex wieħed inaqqas ir-riskji. Il-PEP huwa prodott ta' pensjonijiet u jekk għandna 35% tal-kapital bħala annuity, inti tilħaq l-ammont threshold biex inti jkollok il-prodott minnum fih fil-prodott bażiku jkun hemm verżjonijiet li wieħed ikun jista' jirrikorja li jomu jażilhom dak li huwa importanti huwa l-appoġġ li jistgħu jagħtu l-istati membri permezz ta' tax break li jistgħu wkoll jagħtu kif jagħmlu għal prodotti nazzjonali. Għalhekk jiena l-emendi nilqahom Bihom se nizguraw li l-kondizjonijiet li naraw li jkun prodott l-istess favorevoli minn qabbel mal-produzzjonijiet oħra. Tajjeb għal ġenerazzjonijiet futuri u anki l-familji li ma tantx għandhom salarju għolin. Grazzi ħafna. Issa niġu għal gruppi u l-ewwel għandna Sur Hayes. Għal Pepe, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq l għennet nifraħ il-Sofi Indvelt, il-kollegi li ħadmu bisħiħ biex naslu għal dan ir-riżultati. Nirringrazzja il-Kummissjoni. Aħna fl-Irlanda, f'pajjiżi għandna full employment. 30.000 ġew hawnhekk jaħdmu. U dan naraw wara xejra li żgħażagħ imorru f'pajjiżi oħra biex jaħdmu u tajjeb li nħeġġu nies biex ifandlu. B'dan il-prodott pan Ewropew għandna l-ewwel pass, l-ewwel pass net, ġifieri mhux il-prodott eh, se jibqa' hekk anzi dawk in-nies li żgħażagħ li jmorru l-Irlanda biex jaħdmu u jew imorru f'pajjiżi oħra jistgħu jixtru dan il-prodott u jaħsbu għal-pensjoni. Umbagħad fuq il-Capital Markets Union aħna hemm bżonn li naraw li jkun hemm rabta bejn investituri u dawk li jridu jfadlu xil-problema u qiegħda fl-Ewropa. Dan il-prodott qed jiena ta' minn providers differenti, ġifiri l-asset managers, l-assikurazzjoni, issa se joffru dan il-prodott fuq livell pan-Ewropew. Imma nerġa' nirrepeti li dan huwa prodott ta' tilet pilastru, ġifiri prodott li inti tissieħeb miegħu tfaddala li jek tkun trid, mhux ta' bil-fors u mandu xaqsam xejn mal-pensjoni li nsibu taħt l-ewwel u tieni pilastru. naraw li ċittadini permezz ikunu jafu kemm um il-politika tal-ESG, naraw li jrid ikun hemm bil-fors il-pariri, wieħed jista' jibdel il-free cap u anki il-poteri ta' intervent tal-Ewropa u l autoritajt kompetenti. Bidu tajjeb dan il-proposta imma mhux eh, wasalna lanqas xej, imma verament li l-kwistjoni li għanna fl-Ewropa li se jkollna li qed niċċepaw għal żewġ persuni li kunu qed jieħdu l-pensjoni se jkun hemm persuna waħda biss taħdem. Jekk ma ninkoreġġewx in-nies biex ifadlu is-sitwazzjoni tal pensjoni se tkun komplet mur Grazzi ħafna. Mista Hayes, Mista Sur Hayes. Is-sur Gigold għandu kartellum blu għalik, inti taqbel eh, Sur Gigold. Thank you for accept. Grazzi tal-li accettajt il-kartellun il-blu l-ewwel not nixtieq niddikjara li wara ħafna snin em, naħdmu ma' Brian jiena dejjem nirrispetta kank jekk ma konniex naqblu fuq is-sustanza imma nixtieq ngħid li il-kodiċi ta' imġiba fl-artiklu 3.3 jistipula li qabel wieħed jitkellem jekk ikun hemm konflitt ta' interess wieħed irid jiddikaraha mill-President bil-miktub. Inti aċċettajt eh, ċettajt li tkun CEO tal-Irish Bank Federation. Inti dikjarajt il-konflitt ta' interess meta kont qed segwi dan id-dossier. Iva, Jien hekk għamilt, iddikjarajt. Grazzi. Issa għall-SND is-Sinjura Jakkonsari minuta u nofs. il-grupp tagħna tal-SND kien iktar kritiku fuq din il-proposta iktar kritiku minn dak li għadna kemm smajna sissa. Jiena entużjasta ħafna fuq dan is-suġġett għax dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa nippruvaw inbidlu s-sistema inbidlu l-affarijiet. Dak li provajna namlu huwa li biex il-suq intern jaħdem li l-persuni jistaw jaħdmu f'pajjiżi differenti. Dija ikollhom din il-mobilità permezz tal-PEP fil-fatt qegħdin navvanzaw f'dan il-qasam iċ-ċittadini jikkritikaw l-Ewropa, jikkritikaw dak li nagħmlu u mux dak li mux qed namlu għala biex nħarsu l-ġejjini tagħhom, speċjalment meta dawn jaħnu f'pajjiż u mbagħad imorru f'pajjiż ieħor jaħdmu jkollhom problemi bil-pensjonijiet. Issa permezz tal-PEP qegħdin nippruvaw nbidlu l-affarijiet, qed nippruvaw nirrispondu għat tħassib li għandhom iċ-ċittadini, tħassib li li għandhom xaqsmu mal-problemi ta' pensjonijiet għalhekk il-pepija edeja tajba fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi aħna għamilna ħafna avvanz biex nipproteġuhom u tajjeb li naħsbu u nżommu ma' dan biex nigarantixxu e, ta' dan il kapitali u wieħed ikun qed jakkumula f'dan il-fond. Dan il il-prodont se jkun attrajenti meta jkun jista' juri li verament huwa pan-Ewropew. Meta jkollu din il-marka biex in-nies ma jibqgħux jibżaw. Iva, grazzi ħafna li sijar is-sur Luke nuta u nofs. Sinjura President, hemm xi ħaġa li hija ċerta illi E, il-pensjoni mhijiex garantita nafu illi la l-pensjoni koperta bil-kapital ma hija sigura u garantita U dan huwa minħabba l bank Ċentrali Ewropew m'hemmx iktar possibilità li wieħed ifaddal u jieħu daqsxejn imax tajjeb u minħabba dan l-iżbal kbir li qed jikkawża il-Bank Ċentrali Ewropew, il-PEP mu ħajbiddel xejn. Huwa tajjeb li nofru inċentivi biex wieħed ifaddal iżda jekk ma tagħtix imax tajjeb biżjed biex wieħed ikollu l-aptit li ifaddal x'ħaj x'ħaj jinbidel, żgur li xejn. Iżda jiena naħseb li l-mod ta' kif l-affarijiet qegħdin nipproponuhom huwa mhuwiex mod tajjeb minħabba li dan huwa strument il-PEP li mhuwiex trasparenti li mhuwiex daqshekk effettiv u mhux jaħdem tajjeb fis-suq. U jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm konsulenza importanti u illi ssir ukoll ma' dawk illi verament għandhom il-bżonn illi jikkonsultaw. Sven, jiena nirringrazzjak ukoll fuq din il-kwistjoni tal-konflitt eh, eh, ta' interess. Jiena naħseb li l-prodotti tisir iktar oli u iktar mhux tajjeb u effiċjenti fis-suq. Ħanibqa' ngħidha di. L-Onorevoli Calve Xambon għall-Alde. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Viċi President. Insellem il-rapporters u xedu rapporters kolla speċjalment dawk li fil-kumitat tax-xogħol kienu qed jaħdmu ħafna fuq dan is-suġġett jiena nixtieq ngħid li dan huwa suġġett kumpless u tekniku ħafna dan li qed niddiskutu issa u illi jista' jwassalna biex aħna nitkellmu wkoll fuq l-iżbalji li saru min-naħa tal-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew ma naħsibx li għandna neżaġeraw daqshekk jiena naħseb illi dan eh, il-pakkett qiegħed jipproponi jekk kif qal iċ-ċer tal-kumitat tax-xogħol qed nippruvaw niffaċilitaw u nżidu l-possibbiltajiet li noffru pensjoni dinjituża għal bosta ċittadini li ma setgħux ikunu koperti minn pensjonijiet pubbliċi il-pajjiż fil-fatt hija tibati minħabba il-pajjiżi qed nibatu minħabba fekk għal raġuni aħna l-Ewropa nixtiequ illi nipproteġu aħjar lill-anzjani tagħna naħsbu illi il-protezzjoni tal-kapitali hija biżżejjed issa nippruvaw intajbu naturalment l ewropa għalissa hija biżżejjed xtaqna li jkollna aħjar minn hekk iżda naħseb illi maħniex qegħdin niċċaħitaw meta din ngħidu illi dawn huma affarijiet li verament huma qed jattakkaw il-pensjonijiet Ewropej. Jiena naħseb li jekk noqogħdu ngħidu kliem bħal dawn nkunu qegħdin nallarmaw u nbeżżaw lin-nies. Grazzi. isur. Morgen, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen. Grazzi ħafna. Iva, biex aħna nipprevjenu l faqar fi fost iċ-ċittadini tagħna aħna għandna bżonn li jkun hemm pagi tajbin u li l-finanzjament tal-pensjonijiet isir b'mod konsistenti u eh, sostenibbli. Sar studju fuq il-PEP naħa tal-ġnus maquda illi kienet jitkellem iktar fuq il-bżonn ta' privatizzazzjoni naħseb li l-PEP mhux biss żball politiku iżda ma sarx tajjeb laqqas. M'hemm l-ebda garanzija li dak il-flus li ħaddaħħal fil-PEP inti ħaterġa' toħodhom lura u jiena naħseb li jisna qegħdin nitkellmu fuq il-hedge funds, jiġifieri il-PEP lajja tajba żgħażagħ u laqqas għall-anzjani dawk illi diġà huma meda jew affettwati minn tnaqqis jew tneħħija tal-pensjonijiet jekk aħna nifukaw biss fuq dan dan huwa verament żbaljat jiena verament kontra l pep kontra l-privatizzazzjoni tal-pensjonijiet grazzi is-sur eickhout Grazzi ħafna jina l-ewwel nett nixtieq ringrazzja r-rapporteur għax-xogħol verament siwi li għamlet fuq dan il-prodott u naħseb li ħaġa li rridu nisqu fuqha hija li hemm prodotti privati tal-pensjonijiet fis-swieq Ewropew Ewropej. Imma hemmhekk qegħdin mingħajr regoli Għalhekk aħna fl-aħħar qegħdin nirregolaw dawn il-prodotti privati tal-pensjonijiet u dak li qed nagħmlu tajjeb hawnhekk huwa li qed noħolqu prodott bażiku ta' pan Ewropew u dan se jkollu regoli biex jipproteġi l-konsumaturi u mhux nħallu jiġi investit ukoll eh, permezz tal-hedge funds se jkollna wkoll cap fuq eh, eh, il-miżata kollha għalhekk dan il-kap jibqa' wieħed fil-mija tal-ispejjeż kollha tat-total tal-ispejjeż. Jien naħseb li din dikarazzjoni importanti Eh, nafu aħna li dan mhux sejħu post il-pensjonijiet bażiċi imma il kommissjoni trid turi biċċar li dawn mhux fil ta' proġetti tal-austeritiet mhux se jnaqsu il-prodotti li jew il-possibilitajiet li nsibu taħt l-ewwel pilastru. Grazzi ħafna issa għall-INF is-sur Zilstra. Grazzi, President. President, il-Parlament tal-Olanda qed jopponi dan il-prodott, il-PEP, għax fil-Olanda se joħloq problemi ta' reġistrazzjoni. Meta il-Ministru Olandis eh, jivvota kontra fil-Kunsill, dan baqa waħdu jivvota kontra. insibu li li aħna ktibna il-Kummissjoni fuq dan imma qatt ma rispondietna Għaliex? Dejjem naraw li l-ħaddim imur minn taħt għandna sistema li taħdem imma dejjem irridu naraw li tindaħal l-Ewropa issa anki fil-sistemi tal-pensjonijiet. Il-xewqat tal-Olanda tillet darba issa sistemi nazzjonali qed nagħmlu attentati biex isiru pan Ewropej u dan qed jisarraf finqas sovranità tal-istati. Jekk irridu prodott ta' pensjonijiet li jkun sostenibbli, l-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal f'dawn is-sistemi. It-tielet pilastru irrid jirrispetta divergenzi li li hemm bejn l-istati membri. Meta l-Unjoni Ewropea tindaħal f'xi ħaġa, dejjem naraw li sovranità tonqos. Aħna se nopponu dan il-proġett dan fil-votazzjoni. Issa, Is-Sur Zarjanopoulos għal minuta. Dan il-prodott tal-pensjonijiet li qegħdin niddiskutu fil-qasam tal-pensjonijiet huwa teddida għal ħaddima speċjalment il-ħaddiema zaza, se joħloq problemi għal pensjonijiet għas-saħħa u kif tafu dan se jaffettwa s-sigurtà soċjali wara ħafna tnaqqis. L-istat irid jerfa' r-responsabiltajiet u issa qed nitfaqwa fuq eh, il-ħaddiema qegħdin nitkellmu fuq xiftit iktar eh, flus li wieħed forsi jista' jfaddal biex jaqat mal-pensjoni li ma tiswa assolutament xejn li toħroġ mill-istat. Se jkun hemm problemi fuq il il kumpanniji tal-assigurazzjonijiet privati u għal-banek dawn se jmorru aħjar biha. Anki il-borza qed nitkellmu fuq nies li jgħidu huma ta' xelluk ek nivvotu għal komunisti biss nistgħu niggarantixxu drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi ħafna. Issa, is-sur post bisil għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President, jiena MP li naqbel ma din il-proposta jiena nixtieq ngħid li tħassib li uraw ċertu kollegi li qed jgħidu li dan, dan il-prodott se jimmina il-sistemi nazzjonali tal-pensjonijiet dawn m'għandhomx raġun. Dan huwa prodott addizzjonali għażla oħra, alternattiva oħra għal dawk li jkunu sej eh, qegħdin jaħsbu għal pensjoni Meta wieħed iqis dan is-suq privat tal-pensjonijiet hija ħaġa tajba li qed ngħaddu nagħtu alternattiva oħra lil ċittadini biex ifadlu għal ġejjieni meta jixxieħu. F'dan jaqa' fil-tielet pilastru u mhux qed nimminaw is-sistemi ta' pensjonijiet nazzjonali għalhekk il-biżat ta' xi wħud m'hemmx lok għalihom ħatmu qed jitkellem fuq l-unifikazzjoni ta' sistemi ta' pensjonijiet u li nxejnu il-karatteristiċi nazzjonali. Din il hija tajba u kwart biss tal-persuni li feta medja għandhom xi prodott personali tal-pensjonijiet ammont żgħir ħafna baxx ħafna ta' nies jirrikorru għal pensjoni privata. Imma l-istat mhux se jibqalu flus biex iħallas il-pensjonijiet, ma jkunu qatt jistgħu jiggarantixxu l-pensjonijiet. Għalhekk irridu naraw li n-nies ifadlu għal-pensjonijiet issa u dan l-istrument se jgħinna. L-aħħar ħaġa, jiena xkont nixtieq li l-prodott ikun iktar ambizzjuż. Hija ħasra li l-Kummissjoni u l kinsill ma qablux fuq il-vantaġġi ta' fiskali għal dan il-prodott. Jekk ikollu vantaġġi ta' taxxa jkun iktar attraenti għal ċittadini. Grazzi ħafna. Sinjura Arena, grazzi ħafna, Signora President. Dwar il-kwistjoni tal-pensjonijiet, jina naħseb li l-lum fl-Europa, meta nitkellmu fuq il-pensjonijiet, għanna interess li dejjem nitkellmu fuq l għol pilestru, l-pensjonijiet tagħhom kif niggarantixxu li kulħadd meta jispiċċa x-xogħol il-karriera tiegħu jista' jkollu pensjoni li tkun sura ta' nies. Meta nitkellmu fuq pilastru ta' pensjonijiet privati, ġifieri li għad taħt it-tielet pilastru, u li dan se jisib soluzzjonijiet tal-problemi kollha tal-ewwel pilastru naħseb ħażin naħsbu hekk. Meta nitkellmu fuq semestru Ewropew ħafna drabi fir-rekomandazzjonijiet naraw li kummissjoni Ewropea tipproponi l istati membri biex naqsu l-infiq tal-pensjonijiet tal-ewwel pilastru u l-loġika tkun li nitrasferixxu din il-loġika biex għal prodott tat-tielet pilastru ġifiri pensjoni privata. Għalhekk id debattitu dibattitu l llum jien jidhirli li huwa partikolari għax il-prioritajiet għandna naħsbu għall-ewwel pinastru. Issa, fuq il-pensjoni privata kif qed ngħidu li huwa llum, hemm ċertu diffikultajiet miegħu. L-ewwel net hija li ngħidu li għandu portabilità. Imma qed ngħidu li huwa pan Ewropew. U l-aħħar kumment huwa dwar l-evażjoni tat-taxxa li wieħed jista' jara tiġri permezz ta' dan ta' din il-pensjoni eh, privata. Ġifri wieħed jista' jħallas pajjiż partikolari u mbagħad jirtira l-pensjoni minn pajjiż fejn jkun iktar jaqbillu mill għata ta' taxxa. Din il-proposta mux qed tirrispondi għal problemi tal-pensjoniet tal-Ewropa tal-lum u rridu naħsbu fuq l-evażjoni ta' taxxa dwar il-kapital. Ġifri jiena mhux se nivvota favur din il-proposta. Grazzi ħafna. Sieħan stabati nicht. Grazzi ħafna minix qed nara l honorevli Stabati u bekk l honorevli Selimovic. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, pjaċira li fejn li din il-Kamra nittamaw li nitlu eh, permess taħħa nitlu fil- Fil din l-iskema, jkonna dawn l-iskemi pan Ewropew eh, mottajje pan naċi xi servizzi fil- fil-Unjoni Ewropea iżda dan il-fajl juri fil-rigward tal-kapital għad fadax xisir eh, illi konna dan il-PEPS. Il, um, ifisser li jkun iżjed faċli li eh, tfaddal għal dan il-pensjonijiet privati li mhux possibbli li kollok il-lum u tużaħ anki jekk tiċċaqlaq u tmur għal pajjiż ieħor mingħajr problemi ta' U din hija ħaġa tajba ċittadini Ewropej miex skema mandatorja hija tielet pilastru huwa volontarju mhuwiex qed jissostitwixxi l-iskema attwali qed jikkomplementa biss u setajn il-konsumaturi kif ukoll il-fornituri u bekk minix qed nara xi problemi problemi hawnhekk. Um, iva ħadna eċ eh, għaxar snin biex, biex naħdmu fuq ah, naf, iżda naf li għandha xtaqsam mal-iskem finanzjari f'xi pajjiżi oħra, iżda dan huwa dinja prova li hija li hija tajba l-kompetizzjoni u anke ċittadini minħabba l-konsekwenzi tagħha. Xi eh, tfisser? fir realtà se tagħti l-possibilità lill ċittadini li ma jistax jieħdu eh, pensjoni deċenti f'xi pajjiżi li jiksbuha. Um, se tkun iżjed flessibbli, faċli, komprensiva u żgur iżjed bl-irħis għal biċċa kbira tal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea u għal-ċittadini. Jekk is-suq uniku jista' jagħmel dan għal-ċittadini tagħna naħseb li għandna nkunu kburin dan. Grazzi ħafna Sinjora Lopez Bermejo għal minuta. il-mi. Grazzi ħafna minħabba eh, dan eh, din il-gidba li jintom jiskom ivvintajtu fuq il-pensjonijiet pubbliċi issa ħloqtu xi ħaġa oħra l-ispekulazzjoni fl-Ewropa, ħloqtu prodott finanzjarju li qatt ma jista' jagħti garanzija għal ħadd u ħajjebbenefikaw biss mill-vantaġġi fiskali dawk li huma l-iktar sinjuri u l-banek u l- tfaddil żgħir fuq skala żgħira ħajkun mitluf fis-swieq finanzjarji. Intom tixtiequ biss twessaw u tkabbru il-suq eh, finanzjarju tal-kapital ħalli bekk tkunu tistgħu eh, tkun iktar f'saħħitkom fuq livell globali. Jiena naħseb li dmir u l-obbligu taċ-ċittadin tal-stati huwa li nipproteġu lill-ċittadini minflok intkom moħħkom biss biex toħolqu prodotti finanzjarji għal iktar spekulazzjoni u għal iktar riskju. Jiena naħseb li l-unika mod huwa li aħna nsaħħu s-sistemi pubbliċi ta' pensjonijiet fuq il-livell nazzjonali li huwa l-unika mod ta' kif nistgħu niġġieldu verament mod effettiv kontra l-faqar. Grazzi ħafna Sur Gigol, tissa minuta. Grazzi eżis kollegi, jiena hawnhekk għandi numru ta' argumenti konfużi li huma kontra dan il-prodott ta' pensjonijiet. Jiena naħseb li bla dubju ta' xejn ir-regoli eh, għall pensjonijiet qegħdin hemmhekk biex nagħtu garanziji għall-anzjani huwa tajjeb li ma jkunx hemm ehm, vantaġġi ta' taxxa jew finanzjarju jew fiskali marbutin ma' dan il- Eh, prodott minħabba li aħna rridu biss nifukaw fuq il-pensjonijiet u għal din raġuni jiena naħseb li aħna permezz ta' dan ir-regolament Ewropew aħna ħankunu qegħdin nistabilxu ċertu limiti għal din l-spekulazzjoni. Din hija l-aħbar tajba għall anzjani li m'għandhomx aċċess għas-suq eh, finanzjarju u naħseb li dan m'għandu xejn fuq l-evażjoni levitar ta' taxxa, eżis kollegi minħabba li jekk kien hemm xi ħadd illi ħadem f'pajjiż u mbagħad mar jgħix f'pajjiż ieħor din mhijiex evażjoni jew vitar tax taxxezda li wieħed jażel b'mod ħieles fejn jixtieq jaħdem. Jiena naħseb li qed tippruvaw tivintaw ikollox biex tkissru dan il-prodott. Is-Sinjora Rena tixtieq saqsik mistoqsija perus tal-karta blu taċċetta. Grazzi ħafna Sur Gold meta titkellem fuq dawn in-nies iż-żarax, meta inti taqlam 1200 eh, euro fix-xar, inti taħseb li tista' tfaddal minn din dan is-salarju żgħir, meta tgħid li eh, m'hawnx evażjoni fiskali, aħna eh, tlabna li l-pensjoni tlabna din it-tip ta' prodott inti tallas pensjoni f'pajjiż eh, biex ma jkunx hemm evażjoni ta' taxxa, inti tkun imħal tiġbida fl-istess pajjiż biex ma jkunx hemm evażjoni. laut gebrüllt, aber Iva jgħat ħafna, iżda naħseb illi fil-fatti huma dawn il-nies illi jaqalgħu vera ftit vera ftit minnhom eh, illi xorta waħda ilhom jaqalaw daqshekk ftit u xorta qegħdin jirnexxielhom eh, ifadlu. Jiena naħseb illi dak li qed targumenta inti verament huwa qisu iktar attitudna nazzjonalista viżavi il-pensjonijiet. Jiena naħseb illi qegħdin ngħidu biss li jekk wieħed ħadem u għex eh, f'pajjiż jista' jibqa' hemmhekk għall-pensjoni tiegħu ma jistax imur pereżempju jgħix fi Spanja jekk jixtieq dan din hija l-ħelsien dan huwa l-ħelsien fl-Ewropa. Grazzi. Aħna għanna nirrispettaw iċ-ċittadini u l-xogħol ibes tagħhom u bekk. Aħna li rridu huwa għalli nxeklu ftit il-privatizzazzjonijiet u u hawnhekk qed tippromovi il-prodott immirat lejn l-investimenti biex għall-istati membri biex ikun hemm il-relief mill-taxxa l-prinċipju huwa segwenti l-inqas garanziji fil-pensjonijiet, l-assigurazzjoni eh, ta' bil-fors, il-kontribuzzjonijiet eh, għal-pensjonijiet, il-benefiċċji definiti u il-ħolqin tal-preserves kif ukoll eh, it-tfaddil fit-tul b'dan il-mod biss il-pensjonijiet jista' jsiru mill-istat u jipprovdu biżejjed dejjem fidejn ċittadin privat jekk iridu jieħdu xi pensjoni privata iżda l-istat għandu jwaqqaf ir-regoli xirqa biex ma jkonniex il-kompetizzjoni ġusta li tagħmel sara l-iskemi statali. Grazzi. Grazzi, l-onorevoli Benefe għal-minuta u nofs, grazzi ħafna President, il-vot tal-lum, eh, il-lum fuq il-PEP u prodott tal-pensionijiet pan u tat-tillet palastru, jew aħjar mizjut integrattiv fil-gwad tal-pensionijiet pubbliċi dan huwa vot tal-ikbar importanza fuq il-naħa finanzjarju dan jista' jagħti l-opportunità biex ikun hemm il-tfaddil privati u jkollok l-investimenti privati u tistimula il tkabbi kbir ekonomika u bekk il-swiq ta' kapitali tavvanza mod eh, sot. Fuq is-naħa soċjali il-PEP jista' jkollhom rol importanti wkoll fejn tiġilet il-fenomenu li qed jikber li fid-differenzi fil-pensjonijiet li qed illi eh, flagella l-soċjetà tagħna. Dawn għandhom ikunu ta' kwalità għolja tal-kompetittivi u eh, fejn il-pubbliku jista' jilħaqhom għandna jkollna strument Ewropew għal għal ħaddiema speċjalment iż-żgħażagħ li jaħdmu fl-Ewropa. U anke biex dawna jekk jaħdmu barra mill-pajjiżhom ikollhom il-pensjoni eh, komplementarja. Iżda, trid tibat, jiena rrid nikkritika l-test ukoll nuqqas tar-wol adegwat għall awtoritajiet tal-viġilanza fl-Ewropa għall pensjonijiet u anki l- fornituri tal-PEP. Dana biex naħsmu blaħjar mod dan l-istrument għanna namlu l-aġġustamenti fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi, l onivri Naħtagal, għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena ġejt eletta mill-Olandizi. mill olandizi u biex najn isu internu u anki biex eh, inwassal iżjed mill-ispirtu ta' Rotterdam hawnhekk eh, fl-Ewropa u aħna rridu najnu l-Ewropej ovvjament ukoll. Waħda mill-drittijiet li għandna fl-Olanda li aħna dejjem se nibqgħu eh, niddefendu hija s-sistema tal-pensjonijiet tagħna. Aħna għandna 13 il- 1000 miljon euro, biljun euro li se jinżammu għal dawk li ħadmu sfiq biex jgħawdu minnhom meta jedu pensjoni. L-ikbar ammont ta' tfadili li hemm huwa minħabba huwa mill-Olandiżi u issa għandna prodott ġdid tal-pensjonijiet jissa sfortunatament għanna naħseb li se wasal li zjed eh, intħil mill-Ewropa fil-pensjonijiet tagħna u tbabis mill-Ewropa l-uniċi li jistaw jitkelmu dwar il-pensjonijiet eh, fl-Olanda huwa aħna l-Olandiżi l-Onorevli Urban Crespo Grazie ħafna, Signora President. Dawk kirli palissa u manzjani u l-pensjonanti xebaw jisimaw illi sistemi pubbliċi tal-pensjoni mhumiex sostenibbli. Aħna qegħdin nitkellmu fuq nies illi l jaħdmu ħajjithom sħaħ biex ikollhom pensjoni din jituża. U aħna bħala soċieta obbligati biex niggarantixxu l-pensjonijiet tagħhom. Di miex kwistjoni ta' benefiċċji, iżda kwistjoni ta' drittijiet. Eżis kollegi, jiena naħseb illi aħna ma nistgħux

Eh, nippermettu minħata soċjalisti li noqogħdu nilagħbu jisna qegħdin il-każino bil-pensjonijiet jew inkella bit-tfaddil tagħhom dak li għandhom bżonn iċ-ċittadini huwa li l-Unjoni Ewropea verament tieħu impenn biex tagħti garanziji għas sistemi pubbliċi ta' pensjonijiet ħalli bekk tippromovi l-privatizzazzjoni jekk tagħmel hekk aħna nistgħu nappoġġjaw lil ħafna pensjonanti illi qegħdin jaħdmu xorta waħda li qegħdin Din jipprotestaw u komplu jiddefendu id-drittijiet ta' kulħadd, mhux e, id-drittijiet tagħna u tagħkom biss, ta' kulħadd iridu niddefendu l-pensjonijiet tal-pubbliku. Grazzi. Onorevoli Miranda. Esta semana las diputadas y diputados europeos hemos recibido más de 20. Din il-ġemma aħna fil-fatt e, irċivejna ħafna messaġġi min-naħa tal-pensjonanti illi kienu propju fuq din. Il-pensjonijiet din jittużi hija verament importanti. Jekk inti kollok pensjoni biss ta' 400 euro jew 600 euro, jew 700 euro, 700 euro jisek qed taqla ħafna naħseb illi jista' jkun diffiċli ħafna li niddefendu prodott bħal dan li tipproponi. Jiena naħseb li dan il-prodott huwa nesba minħabba illi qed naħbu l-pożizzjoni ta' trojka u anke dawk li aħna qegħdin indaħlu fuq il-bosta livelli differenti u l-pensjonisti tagħna pensjonanti tagħna huma bħalishom bidejhom marbutin darhom mal-ħajt u naħseb li dan il-prodott ħajkun qed jibbenefika biss lil dawk illi jistgħu jaraw illi jibbenefikaw biss fuq l-iktar nies illi eh, qegħdin pożizzjoni tajba. Jiena nixtieq illi nibqa' dejjem nipproteġu lill-pensjonanti. Grazzi ħafna Onorevoli Tang għal minuta. Grazzi ħafna il-suq tal-kapital verament naraw li daħal fis-seħħ f'dan matul dan il-mandat u aħna rridu naraw jekk dan xed jikkontribwixxi għall prosperità tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li fil-perjodu li jmiss irridu nagħmlu l-affarijiet aħjar. Il-Parlament Ewropew prova jagħmel l-affarijiet aħjar iżda dan il-prodott għalfejn qed insejħilu pan-Ewropew jekk is-supervizjoni qiegħda ssir biss fuq eh, dan il-livell u jekk qed insejħilu prodott volontarju da imma kif jista' jkun ikun jekk bħalissa hemm ċertu pajjiżi li ma jistgħux jagħtu garanziji għal pensjonijiet pubbliċi għalfejn aħna għandna nkunu interessati f'dan il-prodott. Fl-Olanda aħna qegħdin ngħidu ara naħseb illi ma saritx sara u dan huwa approċċ waħdini wkoll fuq din il-liġi u naħseb li rridu nivvotaw kontra din il-proposta. Tajjeb, grazzi, sa nistgħu ngħaddu l-proposta ta' catch DI. Għanna l-Onorevoli Marinjo l-ewwel, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi ħan nivvota favur dan ir-rapport minħabba li tal-fema illi mhux prodott li ħajkompeti mal-pensjonijiet nazzjonali, le ħa nagħtu l-opportunità lil dawk li qegħdin diġà ifadlu biex ikollhom sistema alternattiva biex ifadlu mhux ħa tkun sistema li ħatibdel il-pensjonijiet fuq il livell nazzjonali. Jiena naħseb illi bekk aħna nkunu qegħdin noffru skemi tajbin għal kulħadd. U xi kultant ikun hemm investiment fi prodotti li mhumiex daqshekk prodotti tajbin mill-lat finanzjarji naħseb li din hija proposta tajba u li tista' wkoll tkun komplementari u timxi id-fit mal-sistemi nazzjonali. Nirrevu li kun eva. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-elezzjonijiet dalwaqt magħna mela x'tib ta' messaġġ jista' jibgħat il-Parlament Ewropew liċ ċittadini aħna rridu ngħidulhom illi minnu sinjur nixtiequ li jistana iktar u l-ħaddiem ikompli jidbali na naħseb illi Is-swieq finanzjarji jridu aċċess ukoll għal dawk li qegħdin ifadlu minħabba l-inkwetati minħabba ma jafux kif Eh, jihdossib li l-om infusom fil-ġejjini u anke fuq eh, il-pensjonijiet li jistgħu jkomplu jitħallsu meta jiċċaqlu minn pajjiż għal ieħor. Naħseb li dawn huma kollha affarijiet li rridu nirriflettu sew fuqhom ħalli naraw kif nistgħu nsaħħu s-sistemi tal-pensjonijiet nazzjonali flok ma naddu sistemi ta' eh, pensjonijiet Ewropej. L-Onorevoli Rodriguez. Grazzi ħafna, Signor President il-mikrofonu jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kommissarju, għalija dan il-prodott pan-Ewropew ta' pensjonijiet Ewropej huwa insult għal ħaddiema, insult għal żgħażagħ li għandhom xogħol prekarju insult ukoll għal ħafna nisa u ħafna nies li laqqas biss għandhom xogħol li huma qiegħda jiena naħseb li biex verament inkunu nistgħu nagħtu garanzija ta' sistemi pubbliċi ta' pensjonijiet, aħna rridu nivutaw kontra dan il-prodott pan-Ewropew ta' pensjonijiet u minflok nibdew naħdmu fuq mezzi u regolament li verament jista' jgħin lill-istati membri biex insaħħu s sistemi ta' pensjonijiet ħalli kulħadd ikollu pensjonijiet dinjitużi. Il-fatt illi fil-ġejjin aħna nixtiequ li jkollna ġejjien tajjeb eh, u dinjituż Naħseb illi verament ma jistax dejjem iserraħ bil-fors fuq it-tfaddil. Jiena naħseb li rridu nappoġġaw vantaġġi fiskali il-prodotti l il prodotti illi għandna aħna nixtiequ wkoll ngħaddu biex noqogħdu attenti għal dawk li ħajistanaw iktar minħabba t tfaddil ta' żgħir Grazzi ħafna sur kummissar tista' twieġeb. Grazzi ħafna Sira President, membri onorevoli, verament grazzi eh, ta' kontribuzzjonijiet tagħkom fuq dan matul dan id-dibattitu mqanqal Eh, fuq dan is-suġġett tant importanti. Nixtieq ngħid xi ħaġa importanti, l-iktar ħaġa importanti għal kulħadd hija li sistemi pubbliċi tal-pensjonijiet ikunu b'saħħithom u jkunu jistgħu jagħtu pensjoni hekk kif kien imwiegħed. Jiġifieri nafu li f'ħafna stati membri irridu noqogħdu attenti biex nagħmlu riforma tas sistemi tal- pensjoni pubbliċi ħalli jkunu iktar b'saħħithom anke matul dan il-perjodu fejn qed ikun hemm iktar pressjoni u iktar inċertezzi, ġifieri rridu nagħmlu kollox minn kollox biex insaħħu s sistema tal-pensjoni. Iżda dan il-prodott, dan il Pep mandu xej xaqsam ma' sistemi pubbliċi tal-pensjonijiet mhux ħajibdilhom le dak li ħajamil il-PEP huwa li jagħti alternattivi għaċ-ċittadini. F'ħafna mill-istati membri jekk aħna nħarsu lejn l-istatistika naraw illi dawk illi għandhom forsi xogħol temporanju mhux karrieri twal fl-istess xogħol pereżempju jew inkella dawk li jaqalgħu verament ftit u xtaqu li jżidu mal-pensjoni pubblika u kienu jibdew ifadlu f'pensjoni privata bħalli meta jirtiraw ikollhom iktar pensjoni u allura aħna dak li qed nagħmlu huwa illi qed noħolqu iktar alternattivi qegħdin noħolqu Eh, alternativa oħra l pensjoni privata. Ma sibx li dinja żbaljata, anzi hija xi ħaġa pożittiva minħabba li huwa tajjeb li jkun hemm kompetizzjoni bejn dawk li qed jipprovdu s <coughs> servizz ta' pensjoni privata naraw li jkollna prodotti irħas, prodotti iktar tajbin għall konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar dan huwa lan mhux li nibdlu l-pensjonijiet. Pubbliċi jiena rajt ukoll li din hija kwistjoni li tista' tuża faċilment biex tagħti informazzjoni żbaljata biex tgħaddi l-messaġġ li aħna qegħdin nipprofittazzaw l-iskemi privati. Kulħadd jaf li dan mhuwiex minnu anke l- li kelli qed fil-kumpanija minn kumpaniji privati ġifiri naf li minkejja li hemm kulħadd hemm ħafna nies li għandu prioritajiet differenti żgur li aħna ma rridux inferxu din l-informazzjoni żbaljata minħabba li mhijiex responsabbli mhijiex tajba u naħseb li aħjar minflok niffukaw fuq x'qed jagħmel dan il-prodott u nispjegaw sew dan aħjar hekk mill u messaġġi illi għandna nkunu responsabbli u naraw ukoll li nkunu f'pożizzjoni tajba wkoll anke fil-ġejjin minħabba li hemm ħafna nies li qegħdin jirtiraw u nies għandna iktar anzjani milli żgħażagħ. Grazzi ħafna l-onorevoli rapporter issa Sophie Infeld. Grazzi ħafna lil dawk il-kollegi illi tkellmu biex jappoġġaw il-rapport tiegħi u nirgrazzja lill shadow rapporters kollha li kontribwixxew u nixtieq ngħid li Dawk il-kollegi li kienu verament negattivi u ħajvotaw kontra, ħafna minnhom diġà telqu mis-sala u dawn juru verament x'interess għandhom biex jisimgħu l-argumenti kollha. Iżda jiena smajt ħafna fake news matul dan id-dibattitu għallulna li jekk ħativvota kontra dan ir rapport il-sistema ta' pensjonijiet pubbliċi ħajibqgħu preservati. Dawk illi ħajvotaw kontra għandhom ikunu jafu illi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 jgħinu lill l-cowboys fis-suq minħabba li hemm din ma nistgħux nalqu għajnejna qoddiema din ħaġa u jekk ħanivutaw favur allura ħandajfu s-sistemi pubbliċi tal-pensjonijiet. Taħseb li dan huwa affarijiet li ma jagħmlux sens, mhux veru minħabba li di mhux hekk ħajamel jiena naħseb li għandkom tindirizzaw lill gvernijiet nazzjonali tagħkom u tgħidu li intom għandkom tagħmlu riforma tas-sistemi pubbliċi tal-pensjonijiet minħabba li ma għandhom xejn x'jaqsmu mal-PEP u l-raġuni għalfejn il-pensjonijiet pubbliċi huma dgħajfa u minħabba li l-gvernijiet mhuwiex qegħdin jagħmlu xejn fuq qadim mela lill kollegi Olandiżi nixtieq ngħidilhom xi ħaġa ħanaqleb għall-Olandiż issa. Jiena naħseb illi intom qegħdin tgħidu għal darba oħra lil Ewropa qed babbas il-pensjonijiet nazzjonali, l-Ewropa trid tindaħal ukoll fit-tfaddil eh, tal-pensjonijiet Jiena naħseb illi l partit tal-PVD u partiti oħrajn naħseb li intom qegħdin tgħidu verament affarijiet li ma jagħmlux sens. Tixtiequ biss li tissemmu fil-gazzetti. Jien naħseb li dak li qed tgħidu intom m'għandux xejn x'jaqsam mal-pep, m'għandux xejn x'jaqsam mal-politika tat-taxxa. Sinjar Rena qiegħda hawnhekk. Eh, reġgħet issa dan mhux ħajibdel il-politika tat-taxxa. Ir-regolament huwa biss ibbażat fuq eh, il-fatt li rridu nistabilixxu standards ta' protezzjoni tal-konsumatur għal prodotti li diġà jinsabu fis-suq. Din hi l-unika ħaġa li qegħdin nagħmlu aħna, jiena naħseb li intom fil-fatt ressaqtu bosta emendi u aħna eh, aċċettajnihom u l-grupp tagħkom mhux dejjem kien rappreżentat fin-negozjati, apparti sul gwaltier dejjem kien hemmhekk, jiġifieri naħseb li għandkom tkunu kapaċi tappoġġjaw dan ir-rapport. Grazzi ħafna diġà tinħoss ċertu sensazzjoni ta' kampanja elettorali hawnhekk mela nikkonkludu dan id-dibattitu l-votazzjoni ħajkun illum f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa r-rapport tas-Sur Kaza fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall ġenituri u l-persuni li jieħdu ħsieb it-tfal. Sur Kaza, jekk jogħġbek għandek erba' minuti. Grazzi, Signora President, ninsabu biss ftit pass il bot minn ftejn f'din il-plenarja u jiena konvint li din id-direttiva ser twassal għal investiment dirett fil-familji madwar l-Ewropa. Jiena nemmen li dak li qed nippreżentaw illum u qatt legali bilanċjat li jintroduċi regoli minimi li se jagħtu drittijiet u aċċess kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa għal-lif tal-ġenituri leave tal paternità u l carers leave kif ukoll id-dritt li jintalbu arranġamenti tax-xogħol flessibbli. B'mod konkret din id-direttiva tintroduċi għaxar tiem leave għall missirijiet, għaxar xahrejn ta' leave imħallas għal ġenituri, ħames tiem fis-sena ta' carers leave fis-sena għal kull ħaddiem u dritt li l-ġenituri jitolbu għal arranġamenti tax-xogħol flessibbli importanti l fatt li l ta' din id-direttiva jmur lil hinn milli jżid id-drittijiet tal-ġenituri u l-carers. se twassal ukoll għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi sabiex ir-responsabbiltajiet ikunu jistgħu jitqasmu aħjar. waqt in-negozjati jien dejjem insistejt illi għandna neliminaw l-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-arranġamenti ta' bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol kif ukoll fl-opportunitajiet ta' xogħol L-għan tiegħi kien li naslu għal dan il-mod illi l benefiċċju ma jkunux biss għall-impjegati iżda anke għal minħaddem. Diversi studju u studji juru li tradizzjonalment huma n-nisa li l-aktar li jbagħtu meta r-responsabbiltajiet tat-trobbija ma jkunux l-istess kemm bħala ġenituri kif ukoll bħala carers bir-riżultat li jkollhom jieqfu jaħdmu u dan iżid id-differenza fl-impjiegi bejn is-sessi id-differenza fil-pagi bejn is-sessi kif ukoll fil-pensjonijiet. għalhekk f'dawn il miżuri issa se jkun aktar faċli għal ġenituri biex jaqsmu bejniethom it trobbija ta' wliedhom jew jieħdu ħsieb il qraba tagħhom. dan ser jassigura wkoll li l-irġiel ikunu involuti daqs in-nisa fl-ewwel snin ta' wliedhom fl-istess ħin in-nisa għandhom jingħataw l-appoġġ biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma jintmiss id-dritt li l-ġenituri għattaw il-ħin ma' wliedhom. In-nisa għandhom ikollhom l-appoġġ neċessarju biex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom fuq il-post tax-xogħol. U min-naħa l-oħra rridu naraw aktar missirijiet li jkunu aktar involuti fit-trobbija ta' wliedhom. Għalhekk irridu nipprovdu l-għodot neċessarji biex ngħinuhom jilħqu dawn iż-żewġ aspirazzjonijiet fis soċjetà tal lum iridu wkoll nirrikonoxxu l-importanza tal carers f'kull familja li tieħu ħsieb li xi ħadd ifisser impenn kbir kemm fiżiku kif ukoll mentali. jien nemmen li rridu nagħtu aktar importanza lil carers anke bl-appoġġ neċessarju. Nemmen ukoll li dawn il-proposti se jgawdi minnhom kulħadd membri tal-familja illi jieħdu ħsieb qraba jew anzjani li jkunu ma jifilħux għandhom id-dritt għal leave u għalhekk b'din il-ħidma pprovajna nindirizzaw din ir-realtà u nikkonkluduha f'din il-liġi li qed irresqu qudiemkom illum. Se noħolqu wkoll Ewropa fejn it-tfal b'mod partikolari s subin ser jikbru f'ambjent fejn iż-żewġ ġenituri jkunu qed jaqsmu r-responsabbiltajiet bejniethom u dan ser jgħin biex inbidlu l-kultura dwar dawn it-tip ta' responsabbiltajiet se nagħlaq billi nħeġġiġkom tappoġġjaw din il-liġi il liġi bilanċjata tajba għan nisa tajba għall irġiel tajba għall familji u tajba għall ekonomija pass importanti għall ewropa aktar soċjali. grazzi ħafna. Grazzi ħafna u grazzi wkoll li żammejt mal-ħin li nagħtalek biex titkellem issa Ngħaddu għas-Sinjura kozlowska Rajevic, isem il femm il-Kumitat FEM. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri, fissem il-Kumitat FEM nixtieq eh, illi ngħid kemm jiena sodisfatta fuq ehm, dan b'dan il-proġett tant importanti proset lis sur Kaza tal-li mexxa tajjeb dan il-fajl u nixtieq illi Nirringrazzja lil dawk kollha li kontribwixxew għal dan ir-rapport. Dan kien rapport li diskutejni ukoll fil-rapport eh, fil-kumitat -fil tagħna anzi minħabba l kwistjoni tal-bilanċ bejn is-sessi. In-nisa jinsabu f'pożizzjoni diffiċli dejjem in-nisa jridu jieħdu l-lif meta it-tfal ikunu ma jifilħux ikollhom jibqgħu id-dar u għal din raġuni jintefgħu lura. In-nisa jagħmlu ħafna sagrifiċċji għall familja u eh, dan qed iwassal biex ikollhom pensjonijiet ta' medja ta' 40% inqas mill-irġiel in-nisa tkunu inqas disponibbli għax-xogħol u għalhekk ma tantx eh, min iħaddem jixtieq iħaddem nisa minħabba ma jkunux disponibbli minħabba tfal. Jiena naħseb li dan ir-regolament jista' jħeġġeġ li jkun hemm approċċ iktar flessibbli għal mod ta' kif ikun organizzat is-suq tax-xogħol u l-mod ta' kif jitqasmu responsabbiltajiet bejn il-ġenituri u b'hekk insaħħu l-pożizzjoni kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel. L-irġiel ħajkunu qegħdin Ikunu mħeġġa biex jieħdu ħsieb it-tfal ukoll minħabba li dan huwa element importanti għall-laqda tal-familja. Jiena nixtieq li nfakkarkom fuq l-iktar elementi importanti. Minimu ta' xarejn għal parental leave u anke għall leave tal-paternità. Din hija verament proposta importanti u sivja għal kulħadd għad raġuni inħeġġeġ lil kulħadd biex jappoġġa dan l-abbozz ta' rapport. Grazzi. Dankeschön. Im Namen der Kommission, Frau Thyssen, Sie haben das Wort. Thank you very much, uh, Madam President. Uh, dear Rapporteur. ħafna, membri onorevoli, Um, jiena nix nirringrazzja lill uh, membri kollha onorevoli u anke lis sinjura Kozlovska, lis sur Kaza, li xeddu reporters kollha għax-xogħol kollu li intom għamiltu b'mod dedikat fuq din id-direttiva. Jiena naħseb li intom għamiltu verament xi ħaġa importanti fuq dan il-fajl li nilqu ftehim żgur ma setax ikun possibbli li kieku iż-żewġ naħat tal-Parlament u l-istituzzjonijiet kollha kienu ma kienux lesti biex nilqu ftehim u naħseb li l-mod ta' kif intom ippruvajtu nilqu dan il-ftehim din kienet xi ħaġa verament importanti. Jiena naħseb li intom ħeġġejtu ħafna parteċipazzjoni ta' tan-nisa u tal-irġiel u qegħdin ippruvaw nagħtu lill-irġiel ukoll opportunità li għattaw ħin mat-tfal tagħhom minħabba l-lum il-ġurnata li nisa u l-irġiel xorta waħda huma sfurzati illi jżommu bilanċ bejn il-karriri differenti eh, tagħhom u l-familji tagħhom. Ġifieri din hija xi ħaġa li qegħdin naraw fl-istatistika. Il-rata tal-qati hija 11.5 inqas. In u dan ifisser li hemm differenza fil-pagi wkoll bejn is-sessi u din tfisser ukoll li hemm gender pay gap ta' 36%. fil-mija. Eżis kollegi, membri tal-Parlament hemm min qed jgħid li din il-proposta ħadd imponi regoli fuq il-familji u ħadd interferixxi u tindaħal fuq deċiżjonijiet personali tagħhom. Jiena ngħid li ma naqbilx, anzi naħseb bil-kontra li din id-direttiva tittati iktar inċentivi, iktar opportunitajiet li ċittadini ħalli jkunu jistgħu jiddefinixxu huma l bilanċ ta' bejn il-ħajja personali u l-ħajja professjonali. Grazzi għal din id-direttiva, il-missirijiet u l-ommijiet ħajkollhom id-dritt tal-parental leave ta' erba' xhur u tnejn minn xarejn minnhom ma jistgħux jkunu trasferiti u ħajkun dan il-livell ħajkun eh, stabbilit fuq livell eh, ġust. Jiena naħseb illi rnexxilna nsibu ftehim tajjeb u apparti minn hekk dan ħajkun imħallas ukoll fuq il livell tal-sikli fuq ukoll dan it-tip ta' lif tal-paternità u apparti minn hekk Din id-direttiva aħna issa ħan indirizzaw waħda mill-ikbar problemi li qed tafeċċa s-soċjetà tagħna bħalissa. Il-bidla demografika, l-fatt li għandna iktar anzjani milli żgħażagħ, il-fatt li għandna ħames ijiem għal carers din hija xi ħaġa li verament se tgħin biex jibqa' jkun hemm kura fil-familji għall membri tal-familja li jkollhom bżonn. Eżis membri onervoli ta' dan il-Parlament, jiena naħseb li din id-direttiva qiegħda tipprovdi ħafna titjib għal ħajja tal-ċittadini tagħna qiegħda tibdel il-pilastru soċjali minn kliem għal fatti u qiegħda tenna biex nieħdu pass il qudiem biex niksbu u nilqu l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Nun kommen wir zu den Rednern und Rednerinnen im Namen der Fraktionen. Zunächst einmal für die. Grazie ħafna issa il-PP l-Honorable Moran Chantier minuti. Merci. Ringrazzjak, Signora President. L-ewwel eh, klim kliem għalija ma għal Sinjura Tyson, Sinjura Kummissarju. Jiena, Sinjura Kummissarju, nammira ħafna x-xogħol tiegħek eh, permezz eh, speċjalment b'dan id-dokument huwa wieħed modern. Inti kont verament kuraġuża meta titkellem dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol tal-ħajja privata u dik tax-xogħol għax verament huwa suġġett li qed jaqleb ta' taft fuq it-tradizzjoni li jinna minn dejjem bija li ġifiri responsabilità tal-familja u tat tfal dejjem taqa' fuq in-nisa. Ġifiri, mbagħad dan iġib embargo fuq il-karriera tagħhom fuq kemm jiswow fid-dinja tax-xogħol fis-suq tax-xogħol għalhekk inti b'dan id-dokument din l-inġustizzja inti rrendejtha iktar bilanċjata. Ġifieri għal dan għan-nom tan-nisa kollha nixtieq nirringrazzjak. Nirringrazzja ovvjament ir-rapporter David Kaza li u ukoll wasal sa l-aħħar netta dak li kien jemmen fih baqa għaddej biex jasal. U għax jista' jkollok inti dokument eh, dimek nistgħu nagħmlu biċċa xogħol bejn ir-rapporter u x-shadow rapporteurs imma jekk dan ix-xogħol imbagħad ma jkunx jitlesta permezz tal-laqgħat ta' triologi li jkunu effiċjenti jkollox jiswa jiswa suf. Għalhekk nirringrazzjakom ilkoll jiena naħseb li hawnhekk għandna ġebla oħra fil-bini tal-Ewropa Soċjali li qed nagħmlu dalgħodu li hemm bżonn nappoġġjaw. Eh, eh, se jbiddel qabel id-dinja tax-xogħol, il-kunċett tal-familja u anki l-igwaljanza ta' bejn in-nisa u l-irġiel. Is-suq tax-xogħol se jinbidel għax fil-fatt aħna qegħdin noħorġu mir-responsabilità eh, li unika li kienet tan-nisa għandna se jkollna igwaljanza ta' karriera u ta' salari u hekk irridu għan-nisa. Nirringrazzjak, Sinjura Kummissarju u Sinjur Rapporter nirringrazzjak. Issa, Sinjura Arena, għall sendi Iva, grazzi, jiena, nkompli fej, ħallit il-Sinjura Mohan Xaħti, meta fil-rigrazzjament rapporter u Sinjura Komissarju, u għaminnu li edin nejxu fis seklu 21 diskriminazzjoni fis soċjetà tagħna, speċjalment meta li għalhom jolqtu in-nisa fix-xogħol, diskriminazzjoni fil-karriera u jiġu diskriminati wkoll fis-salarju li jirċievu. Ir-raġunijiet jew ir-raġuni hija għax aħna <laughs> għanna il-ċans, il il-possibilità li nkunu ommijiet, il-kapacità li għanna li aħna jkonna tfal, li nkunu ommijiet Ġifri mhux il-fad biss li konna tfal, imma li xi darba jew oħra aħna kapaċi jkollna tfal u din ġibilna din id-diskriminazzjoni min ħaddem jara jarana bħala riskju. Disa xur ta' tqala jiġġustifikaw illum Eh, rata ta' xogħol inqas meta nqablu man-nisa. 16% eh, differenza fis-salarji, 30% fil-pensjonijiet. Eh, Timmaġinaw ftit tifmu disa xhur ta' ħajja ipoġġu f'din is-sitwazzjoni. Għalhekk illum qegħdin nipproponu soluzzjoni, soluzzjoni waħda mis-soluzzjonijiet possibbli sabiex in-nisa u l-irġiel ikunu jitqiesu l-istess Ovvjament, eh, direttiva għaxar eh, tijiem ta' eh, lif għall-irġiel imħalsin, forsi mux bizzejiet, il-lif parentali li mux se jkun trasferibli, dan huwa pass il-qoddim Nistgħu immorru li lin fuq is-salarju. Jiena naħseb li sitwazzjoni naraw kif tmur. Ħames tijiem ta' lif, direttiva ġdida, liġi ġdida li qed nniedu. Nirringrazzjak, Sinjura Kummissarju, għal dan ix-xogħol, imma hemm bżonn naraw li trasposizzjoni ssir ta' din id-direttiva għax id-direttiva hija biss possibilità jista' jkollok stat membru li jkun iktar ġeneruż dan huwa l-ewwel pass biss. Fid-direzzjoni tajba fil-ġrieda kontra d diskriminazzjoni imma hawnhekk fil-Parlament irridu naraw li din id-direttiva tmur fis-sens kontra fil-ġlieda kontra eh, kull tip ta' diskriminazzjoni li ssir fuq in-nisa fis-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna. Faw Sinanska. Fisem li eh, L-Onorevoli Sitnanska. Grazzi ħafna, kollegi, sinjuri. Il-Parlament Ewropew hawnhekk ġilli nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, dwar l-inklużjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol u anki firgward tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. U l-leġislazzjoni li se nivvotaw fuqha dalwaqt hija għodda soda illi nistgħu nużaw. Um, dina se introduċi l-standards minimi biex ikonna l-minimu standard biex kull stat membru jkollu il-wisa il fejn Um, jimmodifikaw biex din il-proposta taqbel mal-ċittadin tagħha. L-opinjoni personali tiegħi l-appoġġa nisa u l-irġiel li jieħdu sib il-trabi u anki l-nisa li jkollhom bżonn il żjed kura intensiva minħabba il-saħħa tagħhom jew xi disabilità iżjed il-qudiem kien naħseb li kien hemm iżjed xisir hawnhekk iżda l-appoġġ jista' jkun iżjed ġeneruż f'dan ir-rigward iżda hemm eh, titjib hawnhekk u dan it-titjib għandu jitħalla f'idejn l-istati membri li għandhom ikollhom il-wisa biex ibidlu biex hawn modifiki meħtieġa f'rigward rigward tal- tal- tal- tal illi ninkludu il-lif għal missirijiet hija ħaġa tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi tajba li l-missirijiet jistgħu jaqsmu dawn il-momenti wkoll u naħseb li ħaġa tajba li bdejna nitkellmu dwar il-kura tal-anzjani wkoll il-raba anzjani u anki l-lif għal min jieħdu sib xi persuni. Dan huwa essenzjali għal ċittadin fl-Ewropa. Grazzi ħafna fisem li għaldi l-Revli Weber. Għazzoċ minuti, grazzi ħafna. Kollegi, jiena naħseb li l-relatur u shadows eh, Nirringrazzjaw għal dan ix-xogħol din id-direttiva eh, kien hemm eh, proposta jżiet ambizjuża mill-Komissjoni aħna nixxinna naslu għal livell oli iżda wara negozjati eh, diffiċli ħafna mal-Kunsill it-test Eh, tilef ħafna potenzjal jiena xtaqt nara iżjed dispożjonijiet fil ta' penità, fil tal-lif għal-paternità u anke għal-kura xem hemm studji li juru li xi 85% ta' salarju tal ma jirreprezentaw inċentiva biex il-misrijiet jużaw dak li għandhom eh, dritta liħ fil tal-lif. Inkella il pc jibqa' fuq in-nisa l-aħħar um, ehm, test bejn iż-żewġ kon, kon negozjaturi um, ma wasalx għal konklużjoni fuq dawn l-aspetti u uh, wist ħalla fidejn l-istati membri. Għamilna pass il qudiem iżda passajr ħafna fil-gwad tal-lif għal-keres, dana għandu xaħġa ġdida nek fuq il-level u iżda l-istati membri baqaw lura wis jew kienu kawti wis fl-approċ tagħhom l-istudju juru illi minħabba responsabiltajiet li tħossib il-raba ehm, anzjani jew eh, morda, il-nisa dejjem dejjem ikunu hemm u jitilfu x-xogħol id-drittijiet tal-pensjoni u anki l-ħajja soċjali tagħhom. Iżda t-test se jirrappreżenta pass il qudiem għalkemm mhuwiex rivoluzzjonarju, għalmenu issa qed nitkellmu dwar il-dritt tal-ħlas tal-lif għal misirijiet u anki fil tal-jiem għal-lif għal Keres, Il-ċittadini għandhom dritt ukoll għal arranġamenti flessibbli għal lif tagħhom fir rigward tal- bilanċ bejn il-ħajja u il-xogħol u nittama li s-sitwazzjoni titjieb fil-ġejjeni. Grazzi ħafna fisem il-GUNGL l-Onorevoli Gonzales Penjas. Grazzi ħafna President, il-lif għal maternita u paternità huma tal-istess tul huma trasferibbli u hija l-inċentiva li għana f'din il-proposta. E, hemm diversi amendi li tress u waħda fuq non trasferibilità. Dan huwa prerekwiżit essenzjali, dan se jfisser ugwaljanza fil-kura u fil-karrieri. Eh, Ħlasijiet ħlas sejju għal minnu 80% u essenzjali biex il- il-ġenituri ma jispiċċawx f'qar, potenzjalment dan jista' jsur obbligatorju xi ħadd irid jieħosib l-om wara kollox. Din id-direttiva tfisser l-standards minimi, nasbu li huwa pożittiv li jkollna dawn standards minimi se se jtejjeb il-ħajja tal-ċittadini tagħna fl-Ewropa, iżda għandna l-possibilità li nimxu anki iżjed lilin u nibnu Ewropa li tkun anki iżjed soċjali li qed tissilet tal-ugwaljanza tama li fil-Parlament li jmiss nerġgħu nħarsu lejn dawn u nagħmlu iżjed passi l qudiem Grazzi ħafna fisem il-ħodor eh, l-Orevli Urtasun. Grazzi. Grazzi, spiċċajna b'toma morra eh, f'ħalqna Aħna l-bot mill-li nsibu l-ugwaljanza li memx li trasferibli eh, paga 100% iżda tina seta dan passi se jagħmlu differenzi kbira u f'xi u se jkollna li f'drittijiet ġodda nġadotti u fil-lif parentali se jkollna dan il-lif eh, mhux trasferibbli passi żgħar il-qoddim iżda iżda li paternità hija inqas minn 80% li naħsbu li huwa l-minimu meħtieġ u l li parentali m'għandux referenza minimu għal minima għal paga iżda minkejja li nibqgħu iżjed baxxi milli xtaqna nixtieq fl-istess mument nixtieq nirringrazzja il-relaturi u il shadows u għal dan li qed isir. Kull darba li nadottaw miżura soċjali ma nistax inħarsu lejl l-ispiża għal kull pajjiż kull darba rridu nkunu iżjed ambizzjużi fil-ġejjeni. Grazzi ħafna fisem li FDD l-Onorevoli Begin, grazzi ħafna kollegi, kull l-idea tal-familja, tkun xi tkun l-idea tal-familja tiegħek tkun li li ma nistawx naqblu, iżda l-ikbar sfida hija li nibqaw nibqgħu u l-familji li jidaw jibqaw biex nibqgħu neżistu l studi demokratiċi juru li l-popolazzjoni Ewropea se tikrolla sal-2050 aħna irridu nagħmlu kull ma nistaw biex inbidlu din il-xejra, iżda jekk ma nagarantixxu l-ġittijiet tal-ħaddiema u nħarsu l-żgħażagħ tagħna maħniex se jkollna l-mezzi biex u l-familji. U għalhekk jiena sodisfatta ħafna għax dan din direttiva se jkollha impatt dirett fuq il-ħajja tal tan-nisa u zazah biex ikonna kondizjoni ta' ħjar ta' xogħol u biex bekk ikonna work-life balance. <coughs> Dina eh, tikostitwixi l lif tal-pernita f'kull pajis Ewropew għal 10 tiem żgur u nobligaw il-min ħaddem biex iħallas mod adekwat. U hemm ukoll il-xarrejn mhux li imħallsin mhux trasferibbli. U mux nitfaw kollox fuq il-nisa, barra minnek tlabna li l-ħiniet ikunu iżjed flessibli u biex skont il-bżonijiet ta' kull familja. Fil-prezenza ta' familji mux indipendenti, specialment meta jkunu morda jew disabilta' Ovju li aħna xtaqna niksbu għakna iżjed, per eżempju iżjed ħarsin u autonomu għall-intraprenditori għal u najdu il-mikro intraprizi u iżjed inċentivi għal ħol inta strutturi għal-azzaza ħahna tlabna biex biex ikonna għajnuna domestika mill-operaturi speċjalizzati li kienu jgħajnu biex najnu il-tfal u l-anzjani. Sfortunatament mhux biss it-talbit konna ġew eh, aċċettati, iżda r-riżultat finali huwa eh, tajjeb u nistgħu naċċettawh anki jekk mhuwiex perfett. Dan din direttiva fiha potenzja biex nbidlu il-ħajja ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej u biex nbidlu il-kroll demografiku tal-kontinent tagħna tkun xi tkun l-idea tiegħek tal-familja firgwar tal-familja dan hawnhekk għandna kontribut żgħir biex insalvaw il-familja il-familji fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna għalli għana fissa l-Onivli Melan għal minuta nofsu. Grazzi ħafna. Dan il-dossier li qed naraw Eh, li dan is-suġġett m'għandux jaqsam xejn mal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tipprova tindaħal fil-ħajja ta' kuljum tal-ħaddiema ta' meta ta' tfal li jitwildu, tal-ġenituri li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb xi familjari. U nitkellmu fuq il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata Din l-idea forsi hija tajba ma id-dokument għandu tlet riskji. L-affarijiet li nsibu fid-dokument huwa responsabilità tal-Istati membri. Brussel m'għandu xejn x'jaqsam ma x'inkella nkunu qegħdin niksru il-prinċipju ta' sussidjarjetà u jobbliga lil pajjiżi bħal Franza biex ikollu dawn l-obbligi u jidħol għal ħafna spejjeż dawn id-dispożizzjonijiet tajpa s-soċjetà se jġibu problema lil min iħaddem ukoll eh, biex ikun hemm ambjent aċċettabbli ma nistgħux nimponu l-lif għall-irġiel u qed naraw ukoll li l-ħajja privata hawnhekk qed titirbaħ fuq il-ħajja tax-xogħol u se problemi fil-ħajja eh, kummerċjali tal-Ewropa fil-dinja tan-negozju l-SMEs u anki il-micro enterprises. Grazzi. L-Onorevoli Fontulus issa għal man non attached. Għandik il-kelma il-ħolqien tal-familja forsi huwa il-moment li żied importanti fil-ħajja tal-persuna din hija marbuta mal-kontinuazzjoni tal-popolazzjonijiet ukoll u għandna xu n-nies biex jieħdu dan il-pass il qoddim dan applika anki għal ħaddiem għandna niżguraw li dawk li jixtiequ jwaqfu familja jkollhom familja ma jkollhomx xkil min-naħa tax-xogħol. Aħna nappoġġaw ovvjament il-lif parentali għal żewġ ġenituri aħna naħsbu li jrid ikun hemm regola regolament eh, flexi, time li jkun regolat eh, mod preċis preċiż sakemm it-tfal ikunu infarfrin biżejjed biex jieħdu sib lilhom infushom pereżempju fl-età ta' 12 sena u jridu nagħtu iżjed possibilità għal dawk li jkollhom tfal b'diżabilità għandhom iżjed fidi minn ġenituri oħra u jridu naħsbu wkoll dwar dawk eh, illi jkollhom xi marda li twassal għal mewt. Issa l kelliema l-oħra l-ewwel is-Sinjura Ribera għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Jekk aħna verament nemnu f'Ewropa li tkun iżjed soċjali, allura trid tilħaq mal-aspettattivi ġodda tas soċjetà l-ġdida. Soċjetajiet li għandna hawnhekk hija ir-realtà hija li il-familji mhumiex qed ikollhom it-tfal għajra li żjed tard il- u l-ġenituri t-nejn qed jitolbu il-drittijiet fil-gwar eh, tal-ġenituri u għanna narfu il-differenzi bejn il-nisa u l-irġil. Speċjalment fil-gwar tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Mhux meta biss jitwildu it-tfal, iżda anki meta jkunu l-iskola diffiċli illi tqabbel il-sijat tal-iskola tagħhom għal bżonnijiet tal-sijat tax-xogħol. U bekk din ġenerazzjoni hija ġenerazzjoni ta' bejn il-ġenerazzjonijiet ta' qabel u ta' wara għax iridu anki jieħdu ħsieb mhux biss it-tfal tagħhom iżda anki l-ġenituri tagħhom. U hemm kull ma jmur qed tiżdied ir-responsabilità hawnhekk iridu nipprovdu għal għal persuni iżjed anzjani u rridu niżguraw li jibqgħu fil-ambjent stabbli u anki fil-dar tal-familja. Għandu jkun possibbli li impjegati jkunu jistaw jgħinu l-ġenituri tagħhom u bekk inħeġġiġkom biex inħarsu, neġgħu nħarsu lej kif kif eh, eh, inħarsu il-ħajja tal-familja. Sfortunatament ma wasalniex fej xtaqna f'din proposta. Iżda għamilna xi passi rigward tal-ġejjini soċjali tal-Ewropa tal-ċittadin fl-Ewropa. Grazzi ħafna l-kelim li jmiss Grazzi ħafna President, illum il-Parlament Ewropew eh, permezz tal-approvazzjoni ta' din direttiva tibat messaġġ eh, tajba lil-ħaddiema kollha, speċjalment il-familji li qed jieħdu sib it-tfal jew il-morda jew l-anzjani. Rridu in konsiderazzjoni il-fatt li l-Ewropa qed eh, tixxieħ u rrid ikollna kondizzjonijiet iżjed tajbin Jena, eh, illi biex dawna se jippoġġaw anki zeda fil-twelit, fil-numri eh, tal-twelit. U dana se jżid l-opportunitajiet biex in-nisa jkunu iżjed attivi fix-xogħol u iżjed ugwaljanza. L-pożizzjoni tagħna fid-din id-direttiva ovvjament hija ħafna iżjed eh, ambizjuża minn dik tal- tal-istati membri nil l-ftemiet li jintlaħu wara l-negozjati u l-fatt li kull missieri kollu l ikollu d-dritt għal 10 tijem li wara li jitwilet tarbija u li jista jaqsam il-lif parentali. ħaġa tajba li jitnej jisaw jietu it-tfal. U anki li konna fuq il-livell Ewropew ħames tiegħem li fal carers illi jiddedikaw ruħom biex jieħdu sep il-membri anzjani jew morda tal-familja tajjeb illi u importanti li noħol u um, ambjent favur il-familja fil-post ta' xogħol biex min ħaddem jista' jiżgura il-kondizzjonijiet flessibbli u nissaxħu il- il-perspettivi tal-pensjoniet u tas-saħħa nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju anki għal għax-xogħol enormi li għamlet hawnhekk. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Hawk, sa Confucius kien qal għażel ix-xogħol li tħobbu u qatt ma jkollok bżonn taħdem f'ħajtek. Persuna li jkun kuntent fil-ħajja privata tkun ikun involut fil-ħajja professjonali tiegħu wkoll. Tajjeb jekk nilħu bilanċ bejn dawn iż-żewġ oqsma, direttiva relatati ma' dawn iż-żewġ oqsma hija xierqa ħafna Iżda għandna bżonn inżommu f'moħħna illi dawn huma investimenti fit-tul fil-fatt qed investu fil-familji u li nieħdu sib l-anzjani tagħna fil-Kostituzzjoni Pollakka tagħna dawn l-oqsma kollha li jinsabu taħt il-kura speċjali tal-Istat. Iżda Irridu niftakru li l-istati membri jista' jħossu li dan l-intervent sejjer eh, li l-inwis, li l-Unjoni Ewropea t-intervjeni wis eh, fil-kwissjoni tal-ħajja u tal-liġi tal-familja. Xi kondizzjoni huma kompatibbli fl-istati membri tagħna mal-regolamenti tal-Unjoni Ewropea, pereżempju fil-Polonja għandna 14 jum li paternali meta jitwilet um, ehm, tarbija Aħna binna dwar dan, iżda ma naħsbux li neċessarjament eh, il-portabilità hija korretta. L-Onorevoli Calvej Xambon jek joġbok għal-minuta. Signora Presidenta, Signora Komissarju. Grazie ħafna, Signor President, Signor Kommissarju. L-odwa tajba nishtiq nejt proset li Shadow Rapporters u l-ħabib tiegħi sur Kaza, rapporter li verament nixilu jfassal rapport tajjeb u siwi ħafna għal għall-Ewropej kollha il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja hija verament xi ħaġa li taffaċċja ta' kuljum lil ħaddiema u naħseb li dan mhuwiex pass ċkejken issa pass importanti ħafna għal iktar igwaljanza bejn is-sessi għal inqas differenzi bejn in-nisa u l-irġiel u li jkollna etika aħjar suq tax-xogħol jiena nixtieq li nisħaq fuq il-fatt li għanna nitkellmu iktar fuq l-iżvilupp u jiena verament kont kuntent li stajt nipparteċipa f'dawn id-direttivi kollha li stajna niddiskutu u li huma verament importanti għaċ-ċittadini Ewropej u naħseb li nista' insemmi dak li ntqal ukoll mill-kollega Urtasun naħseb li iva hemm bżonn li navvanzaw u nimxu l qudiem iżda l-sfida li ħajkollna l-mandat li jmiss huwa li aħna nistabbilixxu f'solidarjetà finanzjarja Ewropea għal livell soċjali. Ti onorevoli Kuneva. l tajba lil kulħadd l-onorevoli Kuneva għandek minuta. Grazzi ħafna President. Kif tista' taraf ġenitur? il-tfal jisom il-fleġeġ li jitlu fil-ħajja tal-ġenituri, tal hekk intqal minn poeta, mhix faċli li jsib il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. U eh, ekrajna meta ħdimna fuq dan il-fajl, aħna nagħmlu ħafna pressjoni fuq il-lif paternali ehm, għal-ġenituri u l-istess m'għandniex biżżejjed ehm, lif hawnhekk, iżda dan huwa pass il qudiem u dan se permetti li miljuni ta' ġenituri jkunu fil- fil- jipparteċipaw fil-ħajja fil tal-tfal tagħhom u eh, dawna se jkunu l-ġenituri tal-ġejjeni aħna qed nissiltu għal ġejjeni bħal dik irridu ġejjeni iżjed ġusta iżjed soċjali l-Ewropa tal-ġejjeni. tal ġejjeni tal L-Onorevoli Mitrofanos issa għal minuta. Grazzi ħafna. Il-rapport dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u il-xogħol kien proġett fit-tul għalina l-koll mhux biss rigward tal periodu tal-żmien li kellna biex nilħu l-ftejm qed nitkellmu dwar l-intensità tal-proċess kollu kemmu. Dan kien proċess illi ħa diversi snin jiena xtaq tinsemmi li l-ftehim aħari tejjeb il-qafas satwali fil-gwad tal-lif parentali u tal-carers iżda il-bot mill-mandat ambizjuż tal-Parlament Ewropew. Jiena u kollegi tiegħi nixtiequ naraw direttiva iżjed eh, orjentat lejn il-familji u lejn il-persuni. Pala ġenitur jiena però kuntent li fl-aħħar fl-aħħar mill-aħħar se introduċu l-lif parentali fil- permezz ta' direttiva fl-Unjoni Ewropea u bil-paga eh, ugwali. Jiena nikkonsidra li l-introduzzjoni tal-lif il-ġdid eh, eh, tal-kera careers hija kisba kbira tal-Parlament Ewropew fil-sfera soċjali f'dan il tal-leġislattiv tal-Parlament. tal-leġlattiv tal-Parlament L-Onorevoli Ċokka, minuta nofs, grazzi ħafna President. L-Unjoni Ewropea tagħmel tajjeb illi tfittex fejn qed tinvesti f'din il-politika, konċiljazzjoni bejn il-ħajja u l-xogħol u l-ħajja privata. Ija żgur id-direzzjoni tajba rridu ninvestu fil-valur tal-familja, r-rwol tal-familja u anki illi dawn huma palastri importanti għallega anki għas-soċjetà kollha kemm jew għall-Ewropa stess. Il-konċiljazzjoni il-bilanċ bejn il-ħajja xogħol u xogħol jgħin nisa l-irġiel l-ekonomija Taljana u anki Ewropea biex niġġieldu it-twaqqih tal-demografija u dan huwa rwol l-Ewropa trid temmen fil-bilanċ bejn il-ħajja u xogħol u tkompli temmen f'dan u anki toħlo il-direzzjonijiet virtuożi bħal fil-Lombardija eh, rajna eh, modelli tal-bilanċ bejn il-ħajja u il-xogħol li kienet ehm, qudiem kulħadd qudiem eh, il-bqija ta' dinja u fejn kien hemm bilanċ fejn il-Lombardija investiet 30 miljun għal biex jieħdu sepp eh, il-kumpaniji tagħhom ukoll. U bekk l-Ewropa għandha toħloq il-liġijiet meħtieġa biex inwieġbu u anki kif għamlet il-Lombardija f'dawn is-snin. Ninvestu fir-reġuni ifisser li ninvestu fil-tweġiba tajba għal bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. L-Onorevli Xojdrova għal żewġ minuti. Grazie ħafna Kummissarju, kollegi, nasab li ħaġa sabiħa li jintkom tisimaw ħafna klim ta' tifħir fil-gwa ta' direzzjoni għawnek u anki tal-trialogi. ċerti persuni kienu iżjed ambizjużi, ċerti persuni kienu anki kontra. Iżda fl-aħħar mill-aħħar ksibna kompromess illi jaqbel, kullħat jaqbel miegħu u xi ħaġa li tista' tappoġġa il-ġenituri u l-familji. Jiena nappoġġa u naqbel 100% ma' din proposta. Erba punti għanda għandi li nixtieq nisħaq fuqhom. L-ewwel net il-minimu ta' ġimatej ta' lif għal-ġenituri u l-xarrejn tal-xarrejn għal ġenituri u l ċarrejn tal ċarrejn għal Eh, leave eh, mhux trasferibbli dawn huma standards minimi li nistgħu naqblu dwarhom bi 28 stat membru li għandhom tradizzjonijiet differenti, sistemi differenti. Dak huwa l-minimu illi aħna lħaqna hawnhekk. Naħseb li din direttiva tibat messaġġ qawwi lill-istati membri li tfal huma investiment fil-ġejjeni tagħna. tfalu tfal huma l-ġejjeni tal-istati membri u tal-Unjoni Ewropea għanna nappoġġaw il-ġenituri fir-responsabiltajiet tagħhom bħala ġenituri. Jiena nixtieq li fil-ġejjeni naħsbu ftit iżjed dwar ix-xogħol tal-ġenituri jekk tibqa' d-dar mat-tfal tiegħek, dan huwa xogħol ukoll u għana nirrispettaw dan ix-xogħol. Dan huwa xogħol fidejn l-Istati membri. Il-ġenituri kollha għandhom ikollhom l-għażla libera u l ġenituri kollha għandhom iħossu li huma rispettati mis-soċjetà tagħhom u mill-istat. U li dan huwa investiment għal ġejjieni tagħna. Nirringrazzjakom kollha u qed nistenna ħerqana biex nimplementa din dispożizzjoni biex najnu l-familji tan. Signora Jungerius, President, ovvjament inti dejjem trid tara li t-tifel u t-tifla tiegħek kollu bidu ta' ħajja tajba u rridu li l-ġenituri kollha eh, rridu naraw li jistgħu jagħmlu dan tuwom l-aħjar eh, ċansi tal-ħajja. Imma sfortunatament Eh, dawk il-ġenituri li ma tantx jaqilgħu tajjeb fl-Olanda ma jistawx jagħtu l-attenzjoni li jixtiequ l-tfal. Issa il-Ministru tagħna irid jibda eh, jaħdem għax ir-regoli tajbin fuq il-lif qed ngħidu li l-ommijiet jistaw jamlu ħafna, il-missirijiet il jistaw jgħinu u flimkien joħolqu u koll din ir-rabta ikbar ma' tfal. Apparti li jinqasam ix-xogħol tal-ġenituri biex in-nisa jkunu jistaw jaħdmu u jkollhom ċans li jitlu fis-suq tax-xogħol tajjeb l-Ewropa Soċjali. Is-sur visti l minuta. il-leġislazzjoni li qegħdin ippreżentaw hawnhekk hija verament mhux ħaġa tajba ta' kif li l-Unjoni Ewropea qed tindaħal fil-leġiżlazzjoni tal-familja u l-ħajja tal-familja ma taħsbux li huwa mod ipokritu Eh, f'dan il-parlament fejn m'għandniex lif tal-paternità u tal-maternità u ngħidu lin nies oħra kif għandhom iġibu ruhom, kif xlif għandhom jieħdu. Il-drittijiet soċjali huwa qasam li huwa kompetenza tal-istati membri l-istati membri iridu jaraw għax huma responsibbli eh, biex jaraw dawn l-affarijiet kif isiru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 em definição de remunerações na licença. Meta nitkellmu fuq dawk li jindukraw n nies meta wieħed iqisu ukoll il-lif il-kondizzjonijiet għal-lif. il kondizzjonijiet għal lif Anki, per eżempju, eh, mux qed niddefendu hawnhekk il-ħaddiema temporanji. Il min iħaddem x'drittijiet għandu f'dan kollu? Il-fat li qegħdin inwessaw nagħtu iktar lif lill-missirijiet. Lil aħna eh, ma nastawx naqblu ma dan it-tekst. L-Onorevole Reinke. Mr. Chair. Grazzi, President. Dan l-aħħar, speċjalment meta bdiet il-kampanja, fl-Ewropa smajna ħafna gide fuq il-familja eh, biex niproteġu il-familji nitkellmu ħażin fuq l-LGBTI, nirrestrinġu drittijiet tan-nisa u ngħidu eh, stereotipa ta' familja x'inhi. Joħroġ ċar li hemm alleanza bejn il-konservattivi l-estremisti tal-lemin li qegħdin iferxu dan il-gideb. Jiena ngħid bil-maqlub biex nipproteġu l-familji ma ridux aħna nżommu ma' retorika omofobiċi. Dawn il-familji rridu ntuhom l-ispazju fis-soċjetà. Irridu naraw li kull tip ta' familja nipproteġuha u ntuhom iċ-ċans li jieħdu sib xulxin. Għalhekk din id-direttiva hija pass importanti importanti f'din id-direzzjoni u bħala Unjoni Ewropea din hija triq tagħna. Grazzi, l-Onorevoli Sander. Grazzi ħafna, Sinjor President, Sinjora Komissarju. Wasal iż-żmien Anzi, iż-żmien ta' meta tkun eh, ġenitur qatt ma jkollok biżejjed ċans biex inti tlaqqa il-ħajja privata u l-ħajja l-karriera. U ħafna drabi hemm ħafna li jkollhom l-overload jew kellha prijajxu fil-prekarjat. Għalhekk tajjeb li aħna insaħħu s-solidarjetà li diġà teżisti fil-familji fil-pajjiżi lejn il-familji aħna illum qegħdin eh, nadottaw da nipruvaw nadottaw dan ir-rapport. Anki jekk aħna għandna diverġenzi tagħna, aħna eh, verament għanna jiena eh, sodisfatta li wasalna b'dan ir-rapport l-ewwel pass fuq xiex se nibnu. Għandna lif ta' għal-missirijiet li jkunu wkoll preżenti meta jitwilet titwilet it-tarbija tagħhom għandna il-klawżola ta' non transferabilità ta' parti minn dan il-lif eh, tal-ġenituri u qed nintroduċaw ukoll lif għal min eh, għal membri tal-familja li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb il xi ħadd ieħor. Nafu kif qed tixjih il-soċjetà tagħna u 80% tal-kura issir mill-raba lejn dawn l-anzjani. Għalek tajjeb li meta wieħed jinvesti fil-familja li tkun qed tixjieħ, tajjeb li aħna nuru rekonoxximent u natu wkoll il-lif u l-pagament nistaw forsi eh, naraw li kunem eh, ċertu eh, u per eżempju anki eh, postijiet fej dawn il-persuni mux bis jirċivu il-formazzjoni ma anki jistaw kol jistriħu. L-onorevoli Ulzgvok. Għaw min jaħseb li din il-leġizlazzjoni m'għandniex bżonna ma fl-1992 kena l-ewwel direttiva tal-lif. Tad, u s-soċjetà l-istati membri kienu differenti dak iż-żmien imma eksar għalhekk issa wasal eh, iż-żmien li naġġornaw din il-leġiżlazzjoni dan li qed nadottaw illum huwa dritt fundamentali għal lif parentali li xaġa li taħdem. Nafu wkoll il-missirijiet eh, jistgħu jkollhom iċ-ċans li jieħdu ħsieb it-tfal huma jgħinu fil-ħajja ta' kuljum tal-familja u bekk n-nisa jistaw jibqaw fil-suq tax xogħol ikollhom ċans għal-karriera tagħhom nafu li n-nisa li jaħdmu jiġġeneraw il- il-benessere, għalek tajjeb għal-familji, għall-individwi, għat-tfal, għall-ekonomija. U għas kien wasal iż-żmien li nieħdu dan il-pass. Sinjura għal minuta. President, kollegi, il-bilanċ ehm, bejn ix-xogħol u l-ħajja privata hija xi ħaġa essenzjali. In-nisa speċjalment irid ikollhom ċansit fuq ix-qidr il-post tax-xogħol, fuq is-suq tax-xogħol, imma ħafna drabi in-nisa jkollhom jażlu bejn karriera u li jieħdu ħsieb it-tfal, il-familja. Fi Flanders, għandna regoli tajbin għal lif ta' min ikun qed jindokra l-ħaddieħor. wieħed ukoll irid iqis il-punt di vista ta' min ħaddem dawn għandhom ħafna pis amministrattiv u għal dan jiddispjaċini Sinjura Matera Barbara, Iva, nirringrazzja lil David Kaza u Sinjura Anietzka Kozloza li fl-aħħar permezz ta' xogħol li jagħmlu qegħdin nitkellmu fuq il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata. Speċjalment dan huwa importanti għan-nisa li jina taw il-ġemp meta jsiru omijiet jew inkella jieħdu ħsieb xi persuna anzjana fil-familja tal-familja tagħhom il-qafas legali qed naraw li l-ġenituri kollhom responsabilta indaqs jew jaqsmuha din ir-responsabilta. Id-direttiva qed issaħħaħ dak li jeżisti diġà u naraw li però il- il-problema ta' trasferibilità tal-lif f'ħafna stati membri naraw li l-missiriet ma tantx setgħu jieħdu dawn ir-responsabiltajiet jiena nispera din ix-xejra nistgħu nsibula l-kaptu għalhekk jiena naqbel mal-approċċ bilanċjat li nsibu fir-rapport li wkoll ħsibna eh, fil- il- l-SMEs u anki il-micro SMEs biex naraw u kol li n-nisa dejjem isibu postom fil-dinja tax xogħol li tkun tibbenefika l ommiet il missiriet il-ġid tal-Unjoni Ewropea. l unjoni Gentili, Gentili Elena. Iva, grazzi, paradigma tal-separazzjoni eh, tar-ruoli hawnhekk dejjem xeklet il-ħajja tan-nisa ġdaw dejjem kienu huma li kienu jatuħsib il-familja u l-persuni li kellhom bżonn il-kura fil-familja. Din ir-responsabilità biex ir-responsabilità li tinqasab tal-ħin anki ta' min jikkura l-ħaddieħor naraw ġifiri li l-familja tibqa komunità. F'din id-direttiva qed naraw l-Ewropa l-ġdida, il-bidla kulturali li qed tagħti iktar valur lil ġenituri u r-responsabiltajiet tagħhom. Qed naraw ukoll li l konċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tkun opportunità permezz tal-innovazzjoni ta' dawn il-modelli naraw ukoll li d dritti ta' min eh, jaħdem jibqgħu tagħhom l-Onorevoli Wisniewska għal-minuta. Grazzi ħafna, President, Signuri. Il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja ta' privata huwa fattur importanti ħafna għal kulħadd għall-ġenituri u anki għat-tfal. Għalhekk hemm bżonn li nfittxu soluzzjonijiet li jresquna għal dan il-bilanċ. Imma ejja narraw il-perspettiva minn lat tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament l-istaff tagħna x'bilanċ għandu bejn il-ħajja il-xogħol u l-ħajja privata. Dawn jaslu fid-disa ħafna drabi u jitilqu mill-Parlament tard fil-għaxija. It-tfal tagħhom jieħdu ħsiebhom l-istituzzjoni pal kindergardens. Meta l-assistenta tiegħi kienet tqila, jiena rajt x-possibilitajiet ta' teleworking u ta' flexi time. Ir-regoli tagħna huma fittizji ma jaħdmux. Id-sur detjen. Grazzi ħafna, Iva jiena naħseb li jekk vera l-opportunitajiet ħajkunu l-istess għan nisa u rġilek biss nistgħu naraw li jkun hemm dan il-bilanċ, jiena naħseb li għandu jkun hemm iktar u ugwaljanza fil-kuntest tal-kura tal-anzjani u l-kura tat-tfal jiena naħseb li permezz tad-direttiva din id-direttiva ħa nistgħu naqorbu iktar lejn dan lan u l-Ewropa b'hekk issa ħajkolla mudell tajjeb u tor soċjali għall kura tal-tfal u tal-care u tal-carer stess aħna din nitkellmu wkoll fuq il-minimu ta' xarrejn Eh, ta' li fil-paternità ma jistgħux ikunu trasferiti din naħseb li tista' tkun ta' inċentiv għal missierijiet biex ikunu iktar involuti u din xi ħaġa tajba. Aparti minn hekk għandna għaxar tiem bħala eh, li fil-li nataw lil missieriet eh, mill-ewwel mat-twelid ta' tfal. U jiena naħseb illi il- Hemm ċertu affarijiet iżda li għadni ma tantx jiena kuntent bihom għalissa. Grazzi ħafna Onorevoli Simon issa. Din il-miżura kienet suġġerita sentej ilu ħames xhur fit-trialogu hija eżempju ta' biċċa ta' liġi li ma toffri soluzzjoni tajba l kulħadd imma li hija flessibbli li tippermetti ċans kbir għall-istati membri biex jagħmlu liġijiet huma u li implementawhom skont it-tradizzjonijiet u fil-kuntest tagħhom imma li qed l-affarijiet se jmorru l-aħjar għal kulħadd anki fejn ħafna protezzjoni fir-Renju Unit, xorta se jkun hemm benefiċċju għan-nies eh, mingħajr ma jgħidulhom x'għandhom x'jagħmlu il bruxell Il-ġenituri se jkollhom li imħallas dawk li jindukraw ukoll. Jekk ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea, l renju Unit ikollu jsegwi din il-liġi. Issa l-catch tiegħi Is-sur Sinjura Kinici. Grazzi. President. Id-direttiva qed niddiskutu hawnhekk se tikkontribwixxi żgur biex ikun hemm iktar gwaljanza bejn is-sessi, biex ikun hemm bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja għan-nisa u għall-irġiel biex kulħadd ikun jista' jiżvolġi l-karriera tiegħu importanti li l-Unjoni Ewropea fl-aħħar issa ħarġet bi dawn in-normi anke jekk huma minimi għall-lif tal-ġenituri u anki tal-irġiel tal-missirijiet u qed naraw li parti minn dan il-lif ma jistax jiġi trasferit. Ġifieri biex ix-xogħol ma jqax dejjem fuq l-ommijiet biex ikun hemm ukoll inċentiv għal nisa biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. imma biex dan isir irid ikun hemm arranġamenti fuq ix-xogħol jkunu flessibbli li jkun hemm strutturi u servizzi fejn jiġu ndukrat it-tfal. Huwa importanti wkoll id-dispożizzjoni favur il-ħaddiema li l-ħaddiema li dawk jkunu qegħdin jieħdu ħsieb xi membru tal-familja li jkun marit. Grazzi ħafna. Ego. Grazzi ħafna Reveli Soleħ, Kjuġbuk. Grazzi ħafna kif qalet il-Kummissarju Tisen. Hemm differenza fil-pagi ta' 16% bejn nisa u l-irġiel u ħafna iktar ukoll fil-pensjonijiet. In-nisa xorta waħda tkunu diskriminati fuq il-post tax-xogħol u qegħdin jiddedikaw ħafna iktar mill-irġiel bħala ħin għal dawn il-dmirijiet ta' kura aħna nafu wkoll li dan qed joħodna f'direzzjoni differenti kultant mhux ħajkun biżżejjed iżda biex nimplementaw dan kollu fil-prattika. Dan jista' jippermettilna li aħna jkollna kura tajba bejn in-nisa u l-irġiel għal nisa u l-irġiel iżda tajjeb li noħolqu wkoll iktar lokal kondizzjonijiet flessibbli. Ir-riżultati huma differenti minn dak li aħna diġà ksibna iżda huwa importanti ħafna li naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna Sinjora Miranda. Grazzi ħafna jiena naħseb illi eh, dan li qed niddiskutu huwa pass il qudiem grazzi talli qed tagħtuna l-opportunità li ntejbu l bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u ħajja professjonali. Mhux dejjem faċli għal nisa minħabba li huma l-iktar li jkollhom jissagrifikaw. Pajjiżi hija tibati ħafna minħabba il- popolazzjoni li fiha għandha iktar anzjani milli żgħażagħ u jiena naħseb li qed nitkellmu ħafna fuq il-paternità u l-fatt li eh, il-kura nagħtu kura lill-anzjani jiena naf x'qed ngħid minħabba li ommi għandha l-Alzheimer's u nafu kemm Eh, dawn huma kundizzjonijiet li vera jaffettwaw il-ħajja tal-bniedem. Grazzi ħafna is-sur eh, Nicola Caputo issa għall minuta Grazzi ħafna. Id-direttiva għall bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata qiegħda tirrappreżenta bilanċ tajjeb bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja Eh, personali. Aħna qegħdin naraw li issa għandna mill-inqas il-possibilità li l-missier jista' jitlu paxartijiem li wara li jitwilitlu it-tarbija u eh, ukoll issa regola fuq il-ħlas. il ħlas Eh, l-kumpas li għandu jkun fuq l-istess livell ta' siklif. Issa aħna għandna wkoll il-liv għal carers su dawk li għandhom eh, inqas minn 8 snin, għandhom tfal li għandhom inqas minn 8 snin jistgħu jitolbu għal arranġamenti iktar flessibbli għat-tfal tagħhom aħna rridu naraw li wieħed ikun jista' jażel fuq kif nistgħu nagħmlu eh, bilanċ tajjeb bejn in-nisa bejn il-ħajja tal-xogħol u l-ħajja tal-familja din hija xi ħaġa importanti ħafna. Issa għandna l-Kummissarju Tisen biex twieġeb. Grazzi ħafna, Sur President Iva, membri onorevoli, Aziz President, kif ta' fuq il-perjodu tan negozjati ma kienx faċli, aħna domna biex wasalna sawnek u lkoll kellna nuru ċertu ammont ta' flessibilta fuq dawn il-punti. Iżda jiena konvinta li dan il-ftehim li għandna qoddima huwa bilanċat u tajjeb u qiegħed jippreserva wkoll l-anijiet ewlenin tal-proposta tagħna dan jipprova illi Ewropa soċjali u sostenibbli mhijiex xi ħaġa fittizja iżda xi ħaġa illi verament nixtiequ nilħuha. Jiena naħseb konvintanzi illi din ħatwassal għal din direttiva ħatwassal għal drittijiet reali ċittadini. Din mhijiex kwistjoni biss ta' ġustizzja iżda hija xi ħaġa tajba għall carers u għal għal ġenituri li jaħdmu ħalibek isibu bilanċ aħjar bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata, tajjeb ukoll għall kumpaniji u għall-SMEs minħabba li jistgħu jibbenefikaw minħabba li l-ħaddiema tagħhom jibqgħu jaħdmu magħhom u anke tajjeb għall-istati membri minħabba li qegħdin jitilfu 370 biljun euro fis-sena minħabba gender gap li għandna llum il-ġurnata jiena nemmen illi politika iktar Eh, favur il-familja verament tista' twassal iktar tkabbir ekonomiku. Ġifieri jiena nappellalkom ilkoll biex tappoġġjaw din id-direttiva fuq il-bilanċ bejn eh, ix-xogħol u l-ħajja privata l-ġenituri u nirgrazzja ħafna lilkom talli tkellimtu tajjeb fuq il-Kummissjoni fuq ix-xogħol li għamilt jien u tajtuni r-ringrazzjamenti żgur li l-Kummissjoni tibqa' segwi l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Grazzi ħafna talli intom ipparteċipajtu ħafna f'din id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kelma tingħata lis-Sur Casa rapporter kjoġ. Sie Presidente, rrit nirringrazzja naturalment anka jiena nibda lill-Kummissarju Tyson u lill-Kummissarju Jurova wkoll eh, għall-għajnuna tagħhom, għal din il-proposta tagħhom u għall paċenzja tagħhom ukoll. Nixtieq nirringrazzja lil Agnieszka, il-kollega tiegħi, kif ukoll ix-shadow rapporteurs kollha li kellna eh, għal din id-direttiva. Naturalment kien hemm shadow rapporteurs illi ma rridu assolutament xejn u kellna shadow rapporteurs illi riedu iktar milli fil-fatt għandna quddiemna. Però il-maġġor parti tax shadows tal-membri parlamentari f'din il-kamra kif smajtu llum jaqblu li din hija liġi bilanċjata u kellna nagħmlu diversi laqgħat kemm mal-ituc kemm ma' business europe kemm ma' organizzazzjonijiet tal-smes li kienu importanti biex aħna nieħdu veduta ta' kif tinstab is-sitwazzjoni u fejn nistgħu mmorru. naturalment jiena xtaqt li ġibna iktar minn hekk però bli għandna qudiemna qed jassigura illi se jkollna ewropa soċjali ħafna iktar milli hija llum. irrid nesprimi sodisfazzjon ukoll għal dan id-dibattitu. Dan id-dibattitu kien jirrifletti eżatt il-ħidma illi kellna mhux biss mal-membri parlamentari Ewropej ma anke fil-Kunsill. Jiġifieri anke l-pożizzjoni tal-Kunsill kienet fil-bidu ta' din id-direttiva iktar opposta għal fil-fatt Eh, meta naraw x'ġara fl-aħħar insibu li l-maġġor parti tal-membri tal-kunsill ivvotaw huma wkoll favur dan l-arranġament li sibna lkoll flimkien. din mhix rebħa ta' persuna waħda din rebħa ta' tliet istituzzjonijiet f'daqqa illi flimkien ħadmu biex ikollna r-riżultat illi għandna llum. U allura iva sur President eh, jiena nagħlaq billi nħeġġeġ il kull wieħed u kull waħda minnha jappoġġja din il-liġi hija liġi bilanċjata bbilanċjata tajba għan nisa tajba għall irġiel tajba għall familji tajba għall ekonomija imma l-iktar importanti tajba għall europa soċjali. Grazzi ħafna. Grazie David, komplimenti per il tuo lavoro. E... Grazzi ħafna David. Eh, proset ħafna tax xogħol tiegħek, grazzi lill kummissarju nagħlaq id-diskussjoni u il-votazzjoni se ssir illum. Mela nistgħu nwaqfu issa seduta sal-11.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 take the floor and then explain why it was drafted. Hello? know? Der President! Die Sitzung ist eröffnet. Nerġa' niftaħ is-seduta tal bieraħ kien imħabbar li l-Kumitat tal-Ekon mhix qiegħed jif tipproponi illi jkun hemm dawn iż-żewġ id delegati separati dawn ħajkunu ippubblikati flimkien mal-testi li huma adottati. Nitlobkom biex tieħdu postkom issa ngħaddu għall votazzjonijiet. Nibdew il-rapport tal-Onorevoli Zambaski. Minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Sur kollega jekk jogħġbok tista' titkellem. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq insaqsi lill kollegi biex jivvotaw favur it-tneħħija tal-immunità tiegħi minħabba li wara George Funtulis qatel mit-terroristi dawn it-terroristi ma kinux arrestati kien hemm bombi u splussivi illi ix-xellugin estremi poġġewhom fl-uffiċċji tagħna u l-pulizija ma proteġġitniex. l-immunità mhux dibattitu għal din raġuni ma naħsibx li din hija xi ħaġa illi nista' ħallikom tiddiskutu, skużawni. Mela, min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela ħor ta' eh, tas-sur Zambaski fuq l-immunità tas-sur Sinadinos favur kontra astenzjonijiet għad rapport Is-sur Fox jogħġbok. Sur President, jiena nixtieq li nitkellem skont ir-regolament 190 paragrafu 4 biex ngħid li dan ir rapport ikun pospost tad darba li jmiss ħajkonna dibattitu sħiħ. żewġ raġunijiet minħabba li dan ir-rapport qiegħed jiddeskrivi ġibilta bħala kolonja, le mhijiex kolonja huwa territorju li jmexxi lilu nnifsu n-nies ta' ġibilta għandhom awtonomija sħiħa jażlu li jkunu Ingliżi Ehm, u t-tieni kwistjoni hija proċedurali. Kien hemm 59 vot favur u 0 kontra u Claude Murray hija negozja bażi ta' dan il-mandat mbagħad tneħħa flaqa magħluqa minħabba li l-Gvern Spanjol ma qabilx mal-mandat li natalu eh, mill-libe. Tneħħija tiegħu naħseb li kien abbuż mill-proċedura, naħseb li hija Eh, ħaġa li l-gvern Spanjol jipperswadi lill-Kunsill fuq l-opinjoni tiegħu u eh, ħaġa oħra jekk ħajmur kontra regoli ta' dan il-Parlament aħna nixtiequ li jkollna dibattitu biex nuru kemm Spanja qiegħda tkun korrotta u kemm qed tipprova tinfluwenza u tbabbas dan il-fajl. Grazzi. Mela, il fuq eh, l-bażi tal-istess artiklu Garcia l-Onorevoli Garcia Perez jixtieq titkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President l-ewwel qabel kollox jiena mhux ħan ippermetti li l-Gvern Spanjol jista' jkun insultat minħabba li dan huwa insult għal numru kbir ta' nisa u rġiel f'pajjiżi. Apparti minn hekk ma jistax ikun li proċedimenti demokratiċi jkunu aċċettati biss meta jkunu favorina. Parti minn hekk naħseb illi għandna hawnhekk ftehim mal-kunsill fejn il-kunsill qiegħed jgħid hija l-opinjoni tiegħu u aħna qegħdin nieħdu din il-proċedura anke skont il-liġi li l-istess ħaġa qegħdin ngħiduha wkoll anke l-bidla ta', ta rapporter li aħna Eh, diġà ftemna dwarha u naħseb li din hija deċiżjoni li għandha tkun approvata u parti minn hekk ma nistgħux naraw li dawk li jitilqu jistgħu jiddeċiedu fuq l-interessi ta' dawk li jibqgħu hawnhekk. Fil-ftehim aħna ħriġna b'definizzjoni li hija skont il-liġi internazzjonali u aħna ma nixtiequx naraw li dak li qegħdin nifutaw dwaru llum mhuwiex konsegwenza ta' deċiżjoni jew tbabbis min-naħa ta' Spanja. Aħna hawnhekk qegħdin niddeċiedu li jekk ir-Renju Unit jitilqu mill-Unjoni Ewropea rridu nsolvu l-kwistjoni tal viżas u um, fuq hekk qegħdin nivvutaw. Grazzi ħafna l-Onorevoli Garcia Perez il-President jaqtala l-mikrofonu issa nixtieq li ngħaddu biex nivvutaw fuq bħala votazzjoni nominali favur nistgħu nivverifikaw mela le votazzjoni nominali kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa Issanna l-Onorevoli Girling li tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Iva jiena nixtieq nitkellem fuq l-istess kwistjoni iżda skont regoli ta' proċedura 59 nixtieq illi niftaħ il-diskussjoni għal iktar emendi ġustifikazzjoni pjuttost sempliċi dan ir-rapport tekniku li jista' jagħti l-opportunità illi jkun hemm dħul fil-Unjoni Ewropea wara l-Brexit kien imweħħel ukoll minħabba motivazzjoni min-naħa ta' Spanja. Aħna qegħdin naraw li għandna diskussjoni wkoll hawnhekk li ma tinsabx fil-mandat tal-Parlament Ewropew u Claude Berejs ħin kollu kien qiegħed ixekkel pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tpoġġa taħt pożizzjoni qawwija ħafna u tneħħa mill-konferenza tal-presidenti wara li l parlament ċeda għal talbiet tal-kunsill fil-fatt aħna qegħdin naraw illi nistgħu nibdlu l-interess ta' stat membru wieħed irrispettivament mill-politika naħseb li dan il-proċess qiegħed juri li hemm nuqqas ta' rispett tal-prerogattiva ta' dan il-Parlament Ewropew. Jiena u 38 MEP ieħor inkluż Sinjura Moody il-mikrofoni għatala issa għandi mistoqsija jekk din l-emenda verament hija appoġġjata minn 38 kollega. Iva jidher li Iva mhux iddubitata din min jixtieq jitkellem kontra din l-emenda sur konsa respons. no me tengan miedo. Señor Presidente. Sur President, dak li qed niddiskutu illum hija fuq eh, id-deroga l-viża jekk fil-każ li l-ġimgħa d-dieħla jkun hemm hard Brexit. Li nipposponu dan il-vot jew inkella nivutaw kontra aħna din nikkondenaw lil ħafna nies li jkunu jistgħu bilforsi jitolbu viża biex jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit u mir-Renju Unit tal-Ewropa, ġifieri għall-interess tal- ehm, tagħna lkoll illi aħna nippreġudikaw li lilna lkoll biex naċċettaw dawn l-emendi ma nsibx li din hija xi ħaġa li aħna għandna nagħmlu ir-Renju Uniti jixtieq ir-Renju Unit jixtieq joħroġ mill-Unjoni Ewropea aħna rridu niddefendu ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dak li qed nitlob li jsir. So, wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt im Mela naddu għal votazzjoni min jappoġġa il-proposta il, ta' Sinja Gerling. Minu kontra? Mela, li għamx għalfejn teġitaw ruħkom ħan verifikaw votazzjoni minnali kieġobkom votaw. Għam għali abgestimt? Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. <coughs> Maddiċ. Mela ngħaddu issa għal l-emenda numru 3 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nhar il-votazzjoni għaddiet. Ngħaddu issa fuq eh, ir-rapport kollu kemm hu votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota Nara votazzjoni. Għadda t-test. Issa ngħaddu għal deċiżjonijiet, riżoluzzjonijiet favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal rapport tal-Onorevoli Kilonen. Mal ähm, Ich habe heute Morgen schon in aller Frühe Anrufe bekommen zu dieser Abstimmung. Iva rajtek naf li tixtieq titkellem. Mela, jiena diġà għaluli fuq din jiena għada qed nippjana illi eh, nivvjaġġa ġifieri llum għandi ħafna ħin, jekk tridu nibqgħu hawnhekk, eh, ġifieri jekk ħad tibqgħu tawlu. Nixtieq ngħidulkom li għandna l-possibilità skont ir-regoli tal-proċedura li wieħed jaqgħad il-votazzjoni tar rapporti differenti fi blok. U um, naf illi kien hemm ħafna opinjoni differenti fuq għadina din raġuni nixtieq li nipproponi li nibdew bil-votazzjoni u nixtieq insaqsikom jekk verament tixtiequx li tivvotaw b'mod separat fuq kull waħda jew inkella nistgħux nivvotaw in blok. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kwistjoni mhux il-ħin li għandna dispożizzjoni tagħna, il-kwistjoni hija li għandna patt importanti u tajjeb ħafna wara il-votazzjoni. Aħna din nitkellmu fuq emendi illi qegħdin jinġabru taħt min ressaqhom. Ġifieri ir-riżultat se jkun illi dan mhux ħatkun xi ħaġa tajba għal għax-xogħol għas-suq tax-xogħol għall-Parlament Ewropew għal ħadd. U ħajdiħqu bina aħna ħejjejna tamajna illi jkollna eh, lista tal-votazzjoni diċenti kellna xi 1400 eh, vot. Jiena nitlobkom biex tappoġġjaw din it-talba u nresquha Strasburgu din votazzjoni. L-Onorevoli Sur President, jiena min-naħa tal-grupp tal-ICR nixtieq illi nipposponu dan il-vot għalfejn minħabba li s sekwenza proposta tmur kontra l-artiklu 174.2 u 174.8 tar-regoli interni tagħna aħna hawnhekk irridu neskludu żewġ xenarji u eh, aħna kellna emendi illi eh, jeliminaw li xulxin jekk ħanivvotaw fuqhom aħna ħankunu qegħdin nivvotaw għabazi tal-artiklu 174.9 u dawn huma emendi illi fil-fatt ħarġu għabazi ta' dak li ntqal mill-awturi tal-emendi u din hija xi ħaġa li tmur kontra id-drawiet tagħna. U allura huwa possibbli li fiħdan din il-proċedura aħna nistgħu nitqisu li qed inkunu manipulati u nispiċċaw il-qorti għat-tielet darba matul dan il- perjodu leġislattiv. Jiena din raġuni nitlobkom biex tappoġġjaw din il-mozzjoni ħalli nipposponu din il-votazzjoni. Iva, Mela jiena naħseb illi jekk noqgħod nisma' dak li qed inti aħna ħanibdew bil-votazzjoni waħda waħda l-kollega ta' qablek qalet li eh, jixtiequ li posponu wkoll il-votazzjoni ma nixtieqx li npoġġi pressjoni fuq kulħadd. Il-bieraħ diġà votajna fuq qadim min huwa favur il-posponiment. Min huwa kontra? Anka din nistgħu nivverifikaw votazzjoni nominali miftuħa kirribkom. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma ntlaqatx. Mela, 629 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 630 Wir 691, 750 Mela ngħaddu biex nivvotaw b'mod nominali fuq l-ewwel tliet emendi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni abgelehnt. So, 629 dafür, dagegen. 629 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 630 favur. Eżis kollegi, tafu eżattament li jiena is-soltu dejjem nivverifikhom jekk titolbuni biex nivverifika. Issa ħan nipprova jiena, ħan nipprova dejjem nirrispetta r-regoli u d-deċenza u s-soltu dak li nagħmel jiena u ħan nipprova iżda ma nxekkirx il-votazzjoni u nibqgħu għaddejjin b'mod tajjeb kemm jista' jkun. Mela, ejja nivverifikawha jekk tixtiequ 629 ehm, kieġobkom. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd ivvota. Ma Nerġa' infakkarkom, għandna bżonn ta' żewġ terzi bħala maġġoranza. Jekk tolbu għal verifika jiena ħa nismakom iżda ħa neslu f'pont fejn ma jinstax ikun li nkunu qegħdin nagħmlu verifika kull darba. 37 favur kontra estensjoni ma' Mela, l-għeni verifikaw 630 kħiġabko. Ham għali abgestimmt? Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddieċ. 631 favur kontra astenzjonijiet maddieċ. 632 Tridu t-verifikawa? Mela, let tielet verifika diġà. 631 kħiġabkom votaw. Haben alle abgestimmt? Kulħadd ivvota nara il-votazzjoni. Ma ddiċ. Jekk jogħġbok, sinjor kollega, tixtieq titkellem? Sur President, dawn huma affarijiet verament importanti, iżda ejja ma nitilfux il-ħin hawnhekk. Ejja nivutaw b'mod elettroniku fuqhom daw. Grazzi. Sinjura eh, Grappini, tippermetti li d-deċidi jom jien dal-affarijiet mela 633 favur kontra stanzjoniet ma' dewx, 633 favur kontra stanzjoniet ma' ddiċ, 634 favur kontra stanzjoniet ma' ddiċ, 635 favur kontra stazzjonijiet mad m'għaddiex 618 favur kontra stazzjonijiet mad m'għaddiex 619 favur kontra stazzjonijiet mad m'għaddiex 620 favur kontra stazzjonijiet mad m'għaddiex 621 favur kontra stazzjonijiet mad m'għaddiex 622 favur kontra stazzjonijiet mad m'għaddiex 623 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 624 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 625 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 626 favur kontra astenzjoni tmaddiċ 627 favur kontra astenzjoni tmaddiċ 628 favur kontra astenzjoni tmaddiċ 636 favur kontra astenzjoni tmaddiċ 637 favur kontra astenzjoni tmaddiċ 638 favur kontra astenzjoni m'għaddiex 639 favur kontra astenzjoni m'għaddiex 640 favur kontra astenzjoni astenzjonijiet maddiċ 641 e favur kontra astenzjonijiet maddiċ 642 e favur kontra astenzjonijiet maddiċ 643 e favur kontra astenzjonijiet maddiċ 644 favur kontra astenzjonijiet maddiċ mela sinjuri issa lestejna l-ewwel blokk issa għandna xi 1100 emenda sewwa b'kollox Issa jekk ħa eh, nkomplu għaddejjin, għanibqaw għaddejjin waħda waħda sakemm ma jkunx hemm it-talba għal verifika. Mi 773 votazzjoni minn għalik iġobkom votaw. Nal votazzjoni ma ddieċ 292 votazzjoni minn għalik ukoll kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni Maddiċ. 293 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 294 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 295 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nagħlaq votazzjoni. Maddiċ. 296 votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa kieġobkom. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma 297 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni ma 298 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 299 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 300 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kieġobkom kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni maddiċ 301 minnu favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 302 favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 303 favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 304 favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 222 favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 223 favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 224 favur kontra stanzjonijiet m'għaddiex 225 favur kontra stanzjonijiet astenzjonijiet maddiċ 226 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 227 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 228 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 229 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 230 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 231 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 232 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 233 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 234 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 235 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 236 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 237 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 238 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 239 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 240 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 241 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 242 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 243 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 244 240 favur kontra astenzjonijiet. Maddiġ 245 favur kontra astenzjonijiet. Maddiġ 246 favur kontra astenzjonijiet. Maddiġ 247 favur kontra astenzjonijiet. Maddiġ 248 favur kontra astenzjonijiet. Maddiġ 249 favur kontra astenzjonijiet. Maddiġ 250 favur kontra astenzjonijiet. Maddiġ 251 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 253 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 254 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 255 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 256 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 56 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 257 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 258 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 259 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 260 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 200 Eżis kollegi. <laughs> Arg viel schneller kann ich nicht, arg viel schneller. Mela iktar malajr minnek ma iktar ma nistax naġġel iktar jien la jien la intom laqas l-interpreti ġifiri qed nara illi kienem il-bżon ta' żewġ terzi ta' maġġoranza. Allura ħanerġa' nsaqsi jekk nistgħux nivvotaw in blok hekk kif kien propost oriġinarjament. Lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in diese Frage. Ejja ninvestu żewġ minuti biex niddeċidu fuq din il-kwistjoni. L-Onorevoli Marina xku jekk joġbok. Dear colleague, dear Vice President, I... Aziz Vice President, ħanerġa immur lura għat-talba tal-kollegi. Aħna qegħdin nivvotaw mhux fuq il-kontenut, iżda qegħdin nivvotaw fuq il-periferija kontra il-pajjiżi l-oħrajn il-votazzjoni titkun fuq il-kontenut, fuq paragrafu paragrafu, artiklu b'artiklu, iva. Jiena naħseb li mhux dan il-mod aħna nivvotaw is-soltu fil-Parlament Ewropew. L-unika raġuni għal dawn il blog huwa li kien hemm numru ta' MEPs li kienu qegħdin jipproponu ċertu numru ta' emendi fi blok wieħed hemm emendi li jobtu artiklu 4, 9, 12 u m'hemm l-ebda rabta bejniethom dawn l-emendi. Ġifieri F'daqqa waħda qegħdin nitkellmu fuq il-ħin tas-sewqan u mbagħad fuq l-età tas-sewwieq fuq il-parkeġġ m'hemm l-ebda eh, rabta bejn dawn l-emendi ġifieri. Ma naħsibx li nkunu qegħdin insegwu l-ebda regola tal-Parlament din hija s-sitwazzjoni. Dan huwa t-taħwit kollu illi nħoloq mill-istaff tal-Parlament. Grazzi. Marinescu, alles was Onorevoli Marinescu, dak kollu li inti prezentajt jiena smajtu iżda l-aħħar sentenza tiegħek ikolli ngħid li uh, ntama li tista' tirtira. Mela, Jiena naf, Sir Lambert, jiena naf illi vera huwa minnu dan li għandu xi fuq il-blok, iżda il-bloks huma imfasslin b'mod li jagħmel sens minn perspettiva loġika, ġifieri dawk illi talbu dawn il-blogs dejjem żammew f'moħħhom il-loġika politika li għandha tkun koerenti mill-perspettiva politika nerġa' ngħid iġifieri dawn il-blogs jagħmlu sens u naħseb li aħjar nivvutaw blok. Mela, smajna żewġ opinjonijiet favur u kontra. Jiena, Sur Marinescu, tal-opinjoni illi fil-Parlament Ewropew nistgħu nidru redikoli mhux b'mod wieħed biss, nistgħu nidru redikoli jekk navvutaw in blok, iżda nidru redikoli wkoll jekk inkomplu għaddejjin b'din it-tip ta' votazzjoni. Aħna nixtiequ li nsibu soluzzjoni tajba, soluzzjoni koerenti wkoll u dan ifisser ukoll illi jiena naqbel iktar mas Sur Lambert naħseb li għandna l-possibilità li skont l-artiklu 178 aħna nivvutaw hemm blok, aħna ħdimna biex ikollna dawn il-blok issa għandna wkoll l-opportunità nisimgħu il ħaddieħor lis sur Corbett jekk jogħġbok. Iva, nammetti, Sur President, li jiena fassal dan ir-regolament partikolari fir-regoli ta' proċeduri tagħna ilu hemm dan ir-regolament u għenna biex aħna nagħmlu tajjeb għal din it-tip ta' sitwazzjoni fejn jkun hemm numru verament kbir ikbar mis-soltu ta' emendi u ħalli bekk aħna nkun nistgħu nivutaw b'mod li l-iktar jagħmel sens ħalli l-Parlament Ewropew kun jista' jikkonkludi l ħidma tiegħu u apparti minn hekk jiena naħseb li jagħmel sens iva li npoġġu fi grupp l-emendi. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nikkonkludu x-xogħol tagħna b'mod effiċjenti, b'mod effettiv mingħajr ma nċaħdu id-dritt lil ħadd li jkun rista' jressaq emenda. Vielen Dank, Herr Kollege Corbett. Ähm, Grazzi ħafna l-Onorevoli Corbett muħan permetti li jitkellem ħadd iktar fuq il-point of order għandna żewġ opinjonijiet li smajnijom favur u kontra jiena kifet eh, naqbel mas-sur Lambert iżda nixtieq insaqsi lilkom intom x'taħsbu nistgħu nivvutaw en blok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 Wir fahren dann fort mit dem Rest von Block B ab. Mela naddu issa għal bqija għanna l-blok B, il-pjat element fil-blok B minnu huwa favur kontra astenzjonijiet maddewx. Nad jekk tixtiequ verifikaw mela le din il-votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota nal votazzjoni. abgelehnt mit annähernd zwei Drittel Mehrheit. Block C. Maddeus, Block C issa, minn favur kontra astenzjoniet Maddeus, Block D. kollega Sur Hinten jixtieq jitkellem fuq regoli tal-proċedura titsemmi wkoll l-artiklu li qed tikkwota jekk jogħġbok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 Kollege Jurek, ich weiß nicht, warum Sie sich beklagen. Sir Jurek, jiena jkolli ngħid li sissa ma votajna fuq l-ebda blok fej kanna votazzjoni nominali maħsuba. Jiena nixtieq li nivvotaw fuq eh, blok deb votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Am alle abgestimmt? Kulħadd vota? Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Nara il-votazzjoni. Abgelehnt. Maddiċ, mela blok e u koll maħsuba li tkun votazzjoni li votazzjoni miftuħa kieġa. Ham għali abgestimmt? Kulħadd ivota. Ġim iskixlosen. Nala, il-votazzjoni. Maddiċ, blok F, votazzjoni miftuħa kieġa bkom votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota. Die Abstimmung ist geschlossen. Nara votazioni. Għaddew dawn l-emendi. Mela, issa għanna votajna fuq il-blokok H sa G. Ja. So, wir kommen dann zur Gesamtabstimmung in namentlicher Abstimmung die Abstimmung. Naddu issa l-votazzjoni ġenerali, votazzjoni elettronika issa. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa. Angenommen. Will darauf hinweisen, dass der Block Għaddiet nixtieq ngħidilkom li l-blok G ukoll koprejni. Issa ngħaddu għall rapport tal-Onorevoli Van de Kamp. 327 identiċi da votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. M'għaddewx. Hemm oġġezzjonijiet biex aħna nvutaw in blokk, blokka blokka fuq dawn ukoll. Jekk jogħġbok, sur kollega. Dankeschön. Bitte wäre es möglich, wenn es schon in Blockverfahren abgestimmt wird, dass jede Abstimmung Um, jiena naħseb illi jekk ħan votaw b'dan il-mod e, en blok, naħseb li għanna nivvotaw fuq kull blokka mod elettroniku, mhux fejn huwa maħsub biss u pjanat. Mela le nistgħu nagħmlu hekk għażis kollega blokka a votazzjoni mingħajr votazzjoni miftuħa. Għamma għalli abgestimmt? Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni m'għaddiex blokka b'votazzjoni miftuħa kieġobkom. Haben Kulħadd ivvota tkom le, issa kulħadd ivvota mela nagħlaq il-votazzjoni. Ma blokka ċe votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. Blokka dev il-votazzjoni miftuħa kieġibkom. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Maddiċ eh, blokka E, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ blokka F, votazzjoni nominali kieġabkom ivvotaw. Kulħadd ivvota. il votazzjoni. Għaddiet. Mela gesa akka madomx jgħoddu, Mela nivutaw issa fuq il-proposta kif kienet emendata. Votazzjoni nominali wkoll. Kieġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Għaddew, naddu issa għal-rapport tal-Onorevoli Ertuk 293 identiċi votazzjoni nominali kħiġabkom. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddewx. Blokka A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 lill-Presidenza tal-Parlament. Naħseb li ksirna diversi punti eh, tal-proċedura tagħna. Forsi tikkummenta fuq il-problema tiegħi. Blok A. Ħatta ta' tal-kumment tiegħek mela blok A votazzjoni nominali kieġobkom. Kulħadd ivvota Nara il-votazzjoni. ma maddiċ, blokka b'votazzjoni votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nara il-votazzjoni. Maddiċ, blokka ċe votazzjoni miftuħa, votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota Nara votazzjoni. Maddiġ, blokka D, votazzjoni nominali kjoġobkom. Kulħadd vota nara votazzjoni. Maddiġ, blokka E, eh, votazzjoni nominali kjoġobkom. Ivvotaw. Kulħadd vota Nagħlaq votazzjoni. Għaddiet mela F sa G ma jibqgħux jgħoddu ngħaddu għal votazzjoni aħħarija. Votazzjoni elettronika wkoll kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet din il-proposta mela fuq it-tlet rapporti ikkonkludejna l proċedura tal-ewwel qari mela issa ngħaddu għar-rapport tas-sur Buzek. Votazzjoni nominali, l emenda 23 favur. Kieġobkom votaw. Nagħlaq il-votazzjoni jekk kulħadd tivvota. Għaddiet, naddu issa għal rapport onorevoli Mato, Fond Ewropew għall affarijiet Maritmi u tas-sajt. Favur kontra astenzjonijiet għaddew. L-emenda numru 12, favur kontra astenzjonijiet Għaddiet l-emenda 15 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet l-emenda 23 favur kontra stanzjonijiet l-ewwel parti. Favur kontra astenzjoni taħjar nil il Votajtu kollha. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 37 favur kontra astensjonijiet Naħseb maddiċ però nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Emenda 37. Votajtu. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 38 favur kontra astensjoni tad u 41 l-ewwel parti favur kontra astensjoni tad tieni parti favur kontra astensjoni tad-diet. 43 favur kontra astensjonijiet. Verifika votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 48 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 50 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 54 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 80 votazzjoni nominali. Votajtu? Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 93 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 97 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 100 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 104 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 108 votazzjoni nominali. Votajtu votazzjoni magħluqa għaddiet. Wieħed wieħed sitta favur kontra stensjonijiet għaddiet. 117 għaddiet, 120 favur kontra stensjonijiet għaddiet, wieħed nej wieħed favur kontra stensjonijiet għaddiet, wieħed nej tlieta favur kontra stensjonijiet għaddiet, wieħed nej sitta favur kontra stensjonijiet għaddiet wieħed ngħid seba' żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjoni tad-diet tieni parti għad kontra għad wieħed ngħid minja l-ewwel parti favur kontra astensjoni tad-diet tieni parti favur kontra astensjoni tad-diet wieħed li ta' tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet wieħed li ta' sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet wieħed li ta' seba' d votazzjoni nominali. Die Abstimmung ist geschlossen. mal-waqa. Għaddiet. Wieħed tlieta tminja votazzjoni nominali. Nivvota kolħat, votazzjoni mal-waqa. Maddiċ. Wieħed erba' wieħed favur kontra stensjoni tad-diet. Wieħed 5-0 favur kontra astensjonijiet għaddiet, wieħed 5-2 favur kontra astensjonijiet għaddiet, wieħed 5-6 votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Wieħed 5-7 votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Wieħed ħamsa tminja votazzjoni nominali. Kulħadd tivvota? Votazzjoni mal-waqa Għaddiet. Wieħed ħamsa disa favur kontra astensjonijiet għaddiet, wieħed sitta ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed 6 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed seba' wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet, wieħed seba' favur kontra astensjonijiet għaddiet, wieħed 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed 1 favur kontra astensjonijiet għaddiet, wieħed 9-0 favur kontra astensjonijiet għaddiet 195 favur kontra stensjonijiet għaddiet 6 favur kontra stensjonijiet għaddiet anzi nivverifikaw. votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 198 favur kontra stensjonijiet għaddiet 200 favur kontra stensjonijiet. Għaddiet 205 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Nejt erba l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tnej ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet, tnej ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tnej sitta favur kontra astensjonijiet tad-diet, għaddiet, 264 favur kontra astensjonijiet tad-diet, għaddiet, 268 favur kontra astensjonijiet tad-diet, għaddiet, 269 favur kontra astensjonijiet tad-diet, għaddiet, 270 favur kontra astensjonijiet tad-diet, għaddiet, 271 favur kontra astensjonijiet tad-diet, għaddiet. 274 favur kontra astensjonijiet stenzjonijiet għaddiet, 275 favur kontra astensjonijiet tad għaddiet, Tnejdu sa wieħed, votazzjoni nominali. Votazzjoni mal-waqa. Għaddiet. 84 għamilnija tnejdu sa wieħed sib tnejn votazzjoni nominali. Votazzjoni mal għaddiet 86 81 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 92 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa. Maddiġ. Disejn favur kontra stensjoni tad Tnejnu disajn favur kontra stensjonijiet. Għaddiet 293 lapsus tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet tlita u erba niverifikaw 2-8-2 ġifir ħan u votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ 3-1-4 favur kontra astensjonijiet. Naħseb għaddiet, eh, però daqsxejn diffiċli minn fejn bil-qedajjen verifikaw Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ 94 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tnejn 83 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Niverifikaw 283 u 3-1-5 li huma identiċi, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 324 il-95 labsa sokol, 96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 Tlieta waħed sabaħ jan niċċakjawa, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Wieħed wieħed li ta' ta' tnejt minja erba' favur. Favur kontra stenzjonijiet ma' ddiċ, wieħed wieħed ħamsa favur kontra stenzjonijiet eh, għaddiet it tekst tal-Kommissjoni 13.b favur kontra astensjoni għaddiet, tieni parti favur kontra astensjoni għaddiet. Artiklu 13, wieħed punt d l-ewwel parti favur kontra astensjoni għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-13 wieħed e favur kontra astensjonijiet għaddiet. U l-wieħed nejjerba favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mbagħad it-tekst reġjonali ġie indirizzat issa wieħed ħamsa l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet u t-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Niverifikaw għadejn it-tieni parti. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa, 310 eh, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. E ma ddiċ. Tlieta wieħed wieħed votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Sich dafür? Taki. Tlita tnejt nej favur kontra stenzjoni t-maddiċ, wieħed tlita ħamsa votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ, tnejt minja ħamsa l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddiċ, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ 318 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 312 votazzjoni nominali kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet artiklu 16 3 a tekst oriġinali votazzjoni nominali kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Tinnejt 8-6 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Wieħed erba' tnejn favur kontra stenzjonijiet. Niverifikaw wieħed erba' tnejn votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Tekst oriġinali votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Wieħed erba' erba' favur kontra astensjoni ta' wieħed erba' ħamsa favur kontra astensjoni ta' wieħed erba' sitta favur kontra astensjoni ta' wieħed erba' seba' favur kontra astensjoni ta' Tekst oriġinali votazzjoni nominali dina għaddiet wieħed 55 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tlieta wieħed tlieta u tlieta tnejn artiklu 18 erba' tekst oriġinali votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. 3-2-1 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 2-1-9 favur kontra għaddiet bejn ukoll. 2 4 u 300 identiċi votazzjoni nominali kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 287 favur kontra astensjonijiet għaddiet u 221 ukoll għaddiet it-tieni parti Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Zweite Teil gibt keinen Sinn mehr. 270. 217301 votazzjoni nominali. Votajtu? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 303 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma' 276 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda wkoll ukoll taqqa 277 favur kontra astensjonijiet għaddiet 288 u d-disa wkoll jaqgħu 278 favur kontra stazzjonijiet għaddiet 14 ta'qa. 278 ħen niċċekkjaw. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 14 favur kontra astensjoni tad-diet. 289 favur kontra astensjonijiet maddiċ 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet 304 favur kontra astensjonijiet 7 279 favur kontra stensjonijiet, għaddiet 32 taqa Nanzi nivverifikaw 279 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 32 taqa, 305 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 40 l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet tad it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet tad-diet, 306 favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddiet din però verifikaw. 306 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 307 favur kontra astensjonijiet 308 favur kontra astensjonijiet għaddiet 290 votazzjoni nominali kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddiċ. 46 favur kontra stensjonijiet għaddit, 2-0 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ, 49 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 3-0 favur kontra astensjonijiet maddiċ proposta tal kummissjoni jekk kif emendata votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet u dan jikkonkludi l-ewwel qari issa ir-rapport ta' Gilera Garcia il-pjan multianwali għas-sajt. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Is-sur kanjete, jiena xtaqt nagħmel komment li aħna votajna aktar fuq ir-rapport amato Mato milli fuq il-pakket ta' mobilità, grazzi. Pagnete, das habe ich bemerkt. Antrag 96 dafür, dagegen Enthaltungen angenommen. Sittaw design dawk favur kontra astensjonijiet. U issa naddu għal rapport The Pre. Is-Sinjura Ernst. Ja, ich bitte nach Geschäftsordnung. Äh, iva, taħt regoli disa regola disa 59 Nistaw nivutaw għall-emenda l ewel min jixtieq eh, jitkellem kontra l-mozzjoni. Is-Sur pre. Eżis kollegi, nirnixtuq nirrifjutaw din il-proposta li għada kif tfasset mill-gwe il-ftejim li fuq it kellem u għafratta negozjati bilanċati ħafna mal-Konsil u jien tinfakkar nfakkar il-adozzjoni ta' manda waħda kiku tamer Konsil nul u dan ikun daqqa ta' ħarta għal-libertà ta' ċirkolazzjoni u da' kontra l-identità falsa. Vielen Dank, Herr Kollege Debre. Grazzi ħafna. Sur Depre. Signora, il-mozzjoni ta' Signora Ernst votazzjoni nominali. Haben alle abgestimmt? Gott vota. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Madic. Huwa diffiċli anki għal reġija teknika biex iżommu il-pass ma' l-emendi kollha da sant irridu ntuhom ftit tal-ħin sabiex jaġġornaw il-votazzjoni. Mela, 73 f'sejjin proviżorju, votazzjoni nominali miftuħa, kun qed tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Ajuso 66, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Signore, Ajuto fatt. Votazzjoni magħluqa għaddiet l-ewwel qali tal-Parlament għal dastant konkluż ngħaddu għal Intvelt emenda tnejn votazzjoni nominali. Kotte vota, votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda tlieta ftehim provizorju votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa. Kat vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. U b'hekk lestejna l-ewwel qari ngħaddu issa għar-rapport Kaza. Il-Sinjor Gonzalez Grazzi, President. Skont ir-regola 59 nixtiequ li nivvotaw l-ewwel emendi. Naħsbu li importanti li din l-awla titkellem fuq żewġ aspetti fundamentali li trattaw l-emendi tagħna l-ewwel net l intrasferbilità tal-permessi li naħsbu li huwa fundamentali biex nigarantixxu li l-affarijiet isiru b'ugwaljanza u li aħna n-nisa jkollna l-istess garanzija għall aċċess tas-suq tax-xogħol U l-kwistjoni l-oħra ir-remunerazzjoni li naħsbu wkoll hija importantissima b'mod li n-nies li għandhom it-tfal eh, nisa rġiel min jieħu ħsiebhom ma jarawx ħajjithom titfaqqar. Vielen Dank, Frau Kollegin González Peñas. Grazie ħafna, Signor González Peñas. Xaħti xie jitkellem kontra l-mozzjoni? Der Berichterstatter. Sur rapporter Gaza. Sur President, ma naqbilx li għanna nivvotaw l-ewwel fuq l-emendi, għanna direttiva għaw bilanċjata b'dawk l-emendi ma taqpax, allura nitlob lill l-maġġoranza ta' dan il-Parlament biex tivvota kontra li nivvotaw l-emendi qabel l-arranġament. Grazzi. Fin danka kollegi Kaza, vi nun über den Antrag. Grazie ħafna l-Sur Kaza, mela eja mm, Nivvotaw issa fuq il-mozzjoni ta' Sinjura Gonzales, votazzjoni nominali. Amma għalli għabki kishtimt? Kħat t-vota? Votazzjoni maluqa. Abgelehnt. Dan kommen vijom. Maddiċ. 102 f'dejn provizorju votazzjoni nominali. għalli għabki abgestimmt? t-vota Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. U bekk l-estejna l-ewwel qari. Naddu issa għal Garfja Rubja l-Salmava favur kontra astensjonijiet għaddiet bekk l estajna l-ewwel qari tal-Parlament issa ta' il-rapport Lope Fontanier favur kontra stazzjonijiet għaddiet u bekk li stajna l-ewwel qari ta' rapport issa rapport Swinburne favur kontra stazzjonijiet votazzjoni magħluqa. erste ist damit abgeschlossen. Wir kommen. Addiet, l Naddu issa rapports Silokjotis favur kontra eh, l-amenda 2 Angenommen, die erste Lesung des Parlaments ist damit abgeschlossen. Wir kommen zum Back konkludejna l-ewwel qari. Rapport affront għandna emenda 42 votazzjoni nominali. Qatt vota. Votazzjoni magħluqa għaddiet. B'hekk li sejna l-ewwel qari ngħaddu issa r-rapport Rike. Ftehim provizorju emenda 34, votazzjoni nominali, narqu l-votazzjoni. Għaddiet. Bekk għalaqna l-ewwel qari ir-rapport Pietrovski. Emendi 2-4 identiċi, votazzjoni miftuħa. Għandaw l-emendi identiċi. Kati vota, votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda wieħed, favur, kontra estensjonijiet, għaddiet. Il-proposta tal-Kommissjoni kif emendata, kati vota, Votazzjoni magħluqa. Bekka laqna l-ewwel qari. Ngħaddu issa għal fajjon ir-rapport jiex intervjeni. Spoštovani Schengen Ski prost. Eżis kollegi, żona Schengen hija waħda mill-iżjed miljiet tangibbli tal-integrazzjoni Ewropea hija ġġib bosta benefiċċji liċ ċittadini Ewropej u l-kumpaniji tippermetti ċali ħieles tal-persuni u l-beni. Minħabba l-bosta sfidi fil-snin imgħoddija sitt membri taż-żona Schengen bdew iwettqu il-kontrolli fuq il-żona Schengen għal dawn l-aħħar tliet snin u nofs dawn il-kontrolli huma illegali mhux meħtieġa u tapis Illum dan mhux meħtieġa, iż-żona Schengen qiegħda tiġi medda. 18 il biljun euro huwa dak illi nirriskjaw nitilfu bil-telf taż-żona Schengen. B'hekk qed nippruvaw niksbu lura l-fiduċja tal-istati membri u nistabilixxu l ċaqliq ħieles mingħajr kontroll interni mill-ġdid minkejja tentattivi ġenwini la l-istati membri u lanqas il-kummissjoni ma kienu lesti li jintlaħaq ftehim l-istati membri ibblukjaw kwalunkwe progress u kien kemm kien żgħir bħala rapporter bħala slovena bħala ċittadina bħala ewropea jiena kontra u nikkondanna l-attitudni tal-kunsell qed jaraw il-ħtiġijiet politiċi tagħhom u Kaġun ta' dan ittieħed bħala ostaġġ iż-żon il-proġett ta' Schengen. Diment li hemm din proposta leġislattiva fuq il-mejda għaw min ħajibqa jieħsel ideħ mis sitwazzjoni Jiena qed nitlobkom koll biex tivvotaw favuri rapporti għaj maġġoranza wiesa u tibatu sinjali ċittadini tagħkom li intom jimpurtakom ċaqliħiel. Vielen Dank, Frau Kollegin. Grazzi ħafna lil Sinjora Fajon għaddu issa rapport favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Das die Abstimmung ist eröffnet. Verifika, verifika miftuħa. Abgestimmt. Kat vota. Għaddiet. U ngħaddu għal riżoluzzjonijiet. Mela, il-riżoluzzjoni fuq il-vjolenza domestika u l-vjolenza kontra nisa dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Mela, ngħaddu issa l-aħħar vot. Naf li kien eżerċizzju diffiċli u li kien eh, anki tensjoni u kien hemm impensieħ lejn il-proċess. Dawk li eh, batew minħabba l votazzjoni fil-blok grazzi tal-paċenzja. Mela issa indvelt. Votazzjoni miftuħa fuq il-verżjoni finali kollha.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 spjegazzjonijiet tal-vot inkella lil min nafu u jibqa' ipaċpaċ fis-sala nibda ngħajjatlu bismu minn hawn fuq. darf ich den Kollegen Bush. Sabawis Mela, nibdew bis Bostinaro, l-Onorevoli Marinescu, Weber, Ġambafski, nitlobkom tħallu s-sala. Il-min iktar naf bismu, De Jong, Ċeb, Zjefka, Grostet, l honorable Nibla, Infeld. Sarius Wolski. Sarius Wolski. dem Herrn Kollegen Zambatzki habe ich Unrecht getan. Der hat ja das Wort. Entschuldigung. Der steht. Len, iskuża ruħi. Zambatzki fil-fatt ehm, għamel talba għal l-intervent ġviri postu fis-sala. Jetzt kommen wir zu den Stimmerklärungen betreffend. Sawa, mela ngħaddu għall-ispjegazzjonijiet tal-vot fuq il-rapport Kjulnen. l inforzar ta' rekwiżiti u regoli speċifiċi għall istazzjonar tax xufiera fis-settur tat trasport bit-triq. Grazzi President, Senjuri, jiena votajt kontra dan ir-rapport. Dan ir-rapport ma jirriflettix l-interessi ta' l-imprenditori mill-pajjiżi fil-periferija ta' l-Unjoni Ewropea. Aru Kaza, grazie. Zambat. Grazzi, Sur Zambaski. il signora Shoidrova. Grazie, Hafna Grazzi ħafna, President, grazie kollegi. Fl-aħħar mill-aħħar iddeċidejt li nivvota favur dan ir-rapport. Ippruvajna ħu kompromess dan xejn ma kien faċli. Nixtieq li l-xufira kollha jgawdu minn kondizzjonijiet tajbin tax xogħol, ambjent komdu iżda naf illi il trasport tat triq internazzjonali huwa pilastru għas-suq intern mingħajru il-suq ma jistax ikun dak li huwa llum l-applikazzjoni inadekwata tad direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema tista' tipperikola l kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar jiena appoġġajt il-kompromess illi hija marbuta mal ħaddima stazzjonati naħseb illi hemm possibilità li tip f'negozjati mal-Kunsill. Grazzi ħafna, Sinjora Xojdrova. Is-Sur Savma nitolbu jekk jogħġbu min fadal fis-sala li nista' narfu. Mela, ngħaddu issa għasur Mamikins, grazzi kollegi fuq il-punt tat trasport u t turiżmu. Nixtieq nkun pragmatiku nkun ċerti li l-leġazzjoni nadottaw hawnhekk tkun ta' benefiċċju għall pajjiżi kollha inkluż pajjiżi Latvijan dan il-punt tal-ħaddiema stazzjonati, xufer stazzjonati wkoll għandu jkun pakkett li jirrispetta l-aspetti soċjali u tas-suq iżda hija ta' ħasra illi qed nara iżjed suq u inqas komponent tal-element soċjali il-għaliex qed innaqsu l-piż amministrattiv u kull biċċa leġiżlazzjoni tgħaddi minn din il-Kamra għandha tkun soċjalment ukwali iżda l-prinċipju ta' paga ndaqs għax-xogħol indaqs fl-applikazzjoni tal-operazzjoni ta' kabotaġġ Tqajjem għal sitwazzjonijiet ta' periklu l-istess regoli għandhom japplikaw għal min iwassal il-merkanzija wara li jkun qasam il-frontiera għal min ikun wassal il-merkanzija fl-istess stat membru. Grazzi l-Honorable Hannon, grazzi ħafna sur Vice Speaker, dan jaf ikun l-aħħar intervent tiegħi walla stant għandu jkun fuq miżura illi taħt is-suq intern tispiċċa timponi iżjed rekwiżiti u regolamentazzjoni fuq is-suq intern meta suppost qegħdin innaqs inżidu l-kompetittività però fil-verità qegħdin inżidu l-intrużjoni tal-istat aħna xejn ma nafu dwar kumpaniji iż-żgħar li operaw bi profitti xkejkna u ngħaddu dawn it-tip ta' liġijiet iżda ġala darba dan jafu huwa l-aħħar sessjoni tiegħi nix nirringrazzjak President għaliex dejjem kont Viċi President effettiv, imparzjali u eċċellenti u jekk dan huwa l-aħħar skambju ejja nitilqu bħala ħbieb u nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Grazzi l-Onorevoli Hennen. Ma tantx nwieġeb għal dawn it-tip ta' kommenti iżda ma tantx nifmu għall-istess jiena u int iżda dejjem kelli opinjoni għolja tal-ħidma tiegħek bħala membru parlamentari ma tistax tgħid forsi mhux l-aħħar diskors tiegħek dan. Is-Sinjora Jaslewska mhux qed naraw għal daqstant il-round fuq dan il-punt ikkonkludejni aħna għaddu issa għal rapport li jmiss il-ħinijiet tas sewqan ta' kuljum. il pawzi minimi u l-perjodu ta' mistrieħu l pożizzjoni permezz ta' tokografi, ir rapport Vindekamp. Tożi duklad i tu e eskluċitu l Aħna nħossu illi iż-żewġ rapporti kienu inġusti ħafna għal-periferija tal-Europa tal-Vant u tal-ċentrali huma jridu li l-pajzi kont il-periferija ifallu borru mill-Ewropa tal-Vant ċentrali għall punent tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel hekk, ma tistax l-Ewropa tiġri eh, b'siq waħda fil-logħba Dan imur kontra kompetizzjoni ħirsa u l-suq ħiles dan huwa protezzjonizmu minn Franza, Ġermanja, l-Belġu u l-Italja. U b'dan ir-rapport timorru kontra l-idea tal-Unjoni Ewropea fejn jgħidu li l-Unjoni Ewropea fejn l-pajjiżi kollha suppost u mandat. Jiena li kif sajt kontra u tal-mistija wkoll kif saru l-voti. Grazzi Nervi Zambaski, Onorevoli Roedova. Grazzi. Għan ispiega li xivuttajt favur fl ħar mill ħar Mux qed nitkellmu biz dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u s-sikurtà soċjali, imma wkoll dwar il-sikurtà fit-toroq tagħna. Jiena deċidejt li nappoġġa l proposta illi il xufiera jew sewwieqa xufira propjament għandhom id-dritt li qattaw tmiem il-ġimgħa mal-familji tagħhom. Imma mhux imbagħad li jkollhom perjodu ta' żmien qasir fil-taser ta' mistrieħ. Mbagħad għandna bżonn li konna l-parking li jkun ma' market suppost għaliex inkella E min iħaddem mussa jgarantixxi dawn il-kondizzjonijiet hija trid tkun infrastruttura tiġi provduta fuq livell tal-Ewropew. Palissa l-affarijiet huma tassew imwera u rridu nagħmlu iktar parking u iktar tagħmir għal dawn in-nies. Għandna bżonn pereżempju takografs intelligenti li wkoll jiġu Grazzi onorevoli Xojdova, onorevoli Mamikins, grazzi tassew, kollegi, naqbel illi kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema għandhom jittiebu. U jekk aħna u regoli ġodda, mela rridu jkunu ta' ġid għal stati membri kollha, mhux biss għal pajzi tal-ponent. U Dinja se tibnu situazzjoni eh, skomda fejn l-xufira tal-vant ikun diffiċli li għamil li jżommu xogħolhom. Jien ma naqbilx ma' social dumping. Dan ir-rapport jitemet biex jikkastiga dawn il-gruppi kbar tan-nies. Il-destin ta' 3 miljun ruħ huwa hawnhekk eh, fil u hawnhekk eh, dak li qed titkellmu dwaru. Jiena naqbel ma suq ħieles u jiena naf li hemm mod kif aħna naggarantixxu riem ta' mistrieħ għal ħaddiema tagħna ma mingħajr ma nneħħulhom il-fatil sew jaħdmu l-kompetitività tagħhom. Jiena novjament ma rridx li ehm, jinqataw ċertu eh, xufiera minn ċertu pajjiżi u jispiċċaw dawk l-protezzjoni u votajt kontra. Grazzi tassew. Arrivoli Polczak. jina ma votajt favur. jina astjenejt. Il-fatt jibqa' li dan il rapport jisaxħa il-frontiera antika il-portiera tal-ħadit li kena fil-passat iva importanti li jkollna s-sikurtà fit-toroq minħabba li t-trasport fit-toroq qed jikber kull ma jmur il-kundizzjonijiet tat-toroq qed isiru drammatiċi kull ma jmur u kundizzjonijiet tajbin għall-ħaddiema tagħna huwa essenzjali Naħseb li dak li huwa aċċettabbli huwa li inti tqatta' ħin mal-familja fil-weekend. żmien il-ġimgħa propriment. U li inti għandek ukoll żmien ħin tal-mistrieħ kif suppost tul il-ġurnata tax-xogħol. Imma jiena ma qbilx mal kompromessi li saru u għalhekk jiena ma naqbilx ma dan ir-rapport u mod kif sar dan ir-rapport. Grazzi Sur Polczak, mela nagħlqu il spjegazzjoni ta' Walter Vandakamp issa ngħaddu għal rapport tal-Onorevoli Ertug nadataw għal statut trasport trasport nibdew bis-Sur Zambatski. Eżis kollegi, għal darboħra, minn dawn ir rapporti nixtieq ngħid jiena votajt kontra għalfejn. Għaliex bħala pakket it-tlieta li huma huma ksur kbir tal-idea tal-kompetizzjoni tas-suq ħieles. Meta l-kumpaniji tal-punent iridu jibjaw fil-Bulgarija u Rumanija l-Polonja għandek supermarkits enormi jiġu jibjaw. Imma mbagħad meta dawn l-istess pajjiżi mbagħad iridu jaħdmu fl-Ewropa tal-Punent jalqulhom il-bibien mussew. U dan imur kontra fil-fatt il-kunċett tal-Unjoni Ewropea suq waħdini miftuħ. Il-mod kif eh, rajna li għadda l-vot illum eh, kien indeċenti. Kien hemm ħafna regoli li ġew ma ignorati, ġew maħnuqa, ġew kien skandlu għax xfiret l-MPs bin-nofs, ma kienx hemm maġġoranza, kien hemm deċiżjoni tal-lobbyist, ma jkunu ta' ħsara għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi tassew, nirrifuri tzampaski, nirrifuri da. Iva, grazie, Presidente. Il-parti tal-pakkett ta' mobilità kien l-unika wieħed fejn kompromess instab fil-Kumitat Tran. U dan minħabba li eh, konna qbil qrib il-deċiżjoni ħadna mal-Kunsill biex niffaċilitaw it-trilogu. Mill-bidunet il-kabotaġġ kien xi ħaġa li kien differenti ħafna mit-transitu u mill-merkanzija, eh, trasport merkanzija fit-toroq Differenza jem kompetizzjoni diretta mal- mal-kumpaniji tal-merkanzija fil-suq domestiku. Aħna ma rridux nfixklu s-sistema li diġa hemm tat trasport fit-toroq illi s-servizzi u movimenti li s serraħ fuq u għalhekk inħoss illi il-kompromessu wieħed bilanċat irridu naraw bħala pakkett ħieħ. Ir-rapport mhux biss qed jagħmel limiti għall kabotaġġ imma miżuri kontra pajjiżi kollha msejħin eh, eh, letterbox companies ġifieri kumpaniji folots li tista' twaqqaf li jkun hemm abbuż. Sir Matthews, jina votajt kontra din il-proposta minħabba li ħafna drabi ta' pal dejjem għaw edin nitfaw iktar pis fuq kumpaniji żgħar kumpaniji gbar, organizzazzjoni gbar, se jħossu l-lobbyist. Dawn jirnexxilhom jgħaddu mill-bib hawnhekk u jinfluwenzaw il-leġiżlazzjoni u dan huwa eżempju ieħor hawnhekk. Fejn il-ġestjoni li qegħdin ngħaddu huwa tajjeb għal kumpaniji gbar biex dawn jistgħu jippermettu li jħallsu dawn l-ispejjeż addizzjonali imma il-kumpanija żgħar ma jistgħux jifilħu l-ispejjeż għall-ispejjeż u se jkunu jistgħu kampaw. Jiena kelli kumpanija żgħira u nafx tip ta' effett jista' jkollhom fuq kumpaniji żgħar u jiena votajt biex dan kontra għax jiena nixtieq nappoġġja l kumpaniji żgħar. Grazzi Henry Matthews. Sur Polchak. Grazzi President. Jien appoġġajt dan ir-rapport għaliex eh, kompromess nitlaħaq hawnhekk. Għalhekk dan ir-rapport huwa differenti minn żewġ partijiet l-oħra tal-pakkett huwa minnu li l-merkanzija fit-toroq qed jiżviluppa malajr l-Ewropa tħallit wara l-bieb aħna għanna emissjoni zero fit-teknoloġiji u qegħdin intejbu l-użu tal-karbonju tħana. Iżda u naħseb li dak li ksibna hawnhekk u skont dak li xtaqt nikseb. Naħseb li kabotaċ għandu jieġi kopert minn leġiżlazzjoni ġdida Ewropea grazzi tassew. Grazzi xur Polċek, nagħlqu r-rapport ta' hertzog spjegazzjonijiet ta' vot ngħaddu għal Jaspovetska. mela nista' nieħdok fl-aħħar tal-lista ma mhux issa jiġifieri tar-rapport ta' jagħtuk, spjegazzjoni ta' vot issa sur buzek ir-rapport tiegħek u spjegazzjoni ta' vot tiegħek li kamun jessu intern għal gas naturali rivja soveska mista le missa. Sekonda. Frau Kollegin Javsovetska, ich rufe Sie zu. Signora Skovetska. Jekk joġbok. Tizzom rajtni f'dis-sala. Thank you. Thank you, President, once again. I couldn't agree with the way this directive uh, was... Uh, Din id-direttiva ma biex mod kif ġi konċettualizzat, ir-regoli ta' enerġija għandhom ikunu komprensivi u mhux għal kull tip ta' proġett partikolari u jiena ċerta li qed nitkellem hawnhekk dwar in-Nord Stream 2 il-glinja tal-pipe tal-gas mirus għall-Ġermanja dan il-pipeline illi wassal għall-Unjoni Ewropea eh, parti mis-sistema tagħna tal-infrastruttura tal-Unjoni u jirrappreżenta l-xejri differenti verbi permetti li l-imsieħ Baħrajn li jsiru parti mill-arkitettura tagħna. U jiena wis nibża li din id-direttiva għandha ċertu dispożizzjonijiet li huma taħsara għal kompetizzjoni tas-suq irrelevanti. Jiraseb illi l-atturi dominanti kif ukoll atturi żgħar iridu jżommu mal-istess regola u għandna jridu nirrispettaw kollegi id-drittijiet tal-konsumatur enerġetiku biex nevitaw illi daw isiru vittmi ta' ritorku kontra r-Russja u għalhekk votajt kontra. Vielen Dank, Herr Kollege Mamikins. Kollegja Sowieski, uh, if you do not immediately stop that, Grazzi, Onorevole Esko, jina ħatna ħih minn ħemmi ċiklu. Naddu għal Onorevoli Strojewski. Panie Przewodniczący, może pan... President, forsi Onorevoli Jadz Boniska għandha xi skuża tajba il-naf biex ta' tittaber xi forsi put formali jew point of order ma nafx ma interferi interferixxi u forsi tista' tippermetti dan point of order. Le, mela, sinjuri. Jiena jiena nitratta kwistjoni ta' sikurtà u kwistjonijiet oħrajn għal ħafna żmien u nifhem kemm importanti li dawn is-sistemi jkunu suġġett għal ċertezza legali u jiena kuntent li kellna 15 il-kompromess pożittiv u eh, li sibna soluzzjonijiet għal networks ġodda inkluż ġo u barra mill-Unjoni Aħna kena problemi li għandax qasam trasmissjoni tal-gas, aħna kena wkoll decoupling. U fl-aħħar l-applikazzjoni territorjali tal-direttiva hija korretta u xi eċċezzjonijiet li ġew introdotti se s-sistema. Vielen Dank, Herr Kollege Strojewski. Es spricht jetzt Herr Kollege Pospischil. Reveli Pospischil. Grazzi u wkoll appoġġajt dan il-fajl jiena bħal kelim ta' qabli nifhem li meta nibnu unjoni enerġetika barra l-aspetti ta' negozju aħna rridu wkoll inqisu l politika tal-NGOs u anki l fornituri l-importanza tal-fornituri imma li nifhmu li Russja hija teddida dinja demokratika mela li nsaħħu din id-dipendenza tagħna fuq dan il-pajjiż hija xi ħaġa li nqisu bħala problema. Hija xi tajba li aħna adottajna din il-proposta li jressa il-regoli wkoll għall-infrastruttura tal-gas u li ħajolqot ukoll il-proġett ta' Nord Stream 2 huwa kontroversjali ħaġa tajba li dawn huma regoli li ħajaraw li xi kumpaniji Russi bħal Transgas u Gazprom ser jew mhux ser ikunu jistgħu jiżgħu din il-pożizzjoni dominanti tagħhom u ħajkun hemm regoli li jirregolaw dawn l-attivitajiet tagħhom. Grazzi tassew. Grazzi, pospiċi sur Polċek. L-Unjoni Enerġetika hija kruċjali għal ġejjini tagħna. U jridu nirriflettu fuq il-ġeopolitika s-sikurtà. U għal daqsan irridu diversifikaw il-provisti tagħna. Uridu naqblu fuq il- għanijiet komuni tagħna speċjalment dawk ġeopolitiċi ġifiri nilqa' din il-proposta biex inkunu nistgħu nisseparaw il- eh, isħub il-sieda mill-forniment jew mill distribuzzjoni Ma nafx kemm ħataħdem fil-verità, imma il-mod kif jaħdem is-settur tal-gas irrid ikun parti minn din l-Unjoni Enerġetika u għana sant inħoss li hija proposta tajba ferm. Grazzi Onorevoli Polczak, is-Sur Kelly. Grazzi jiena votajt favur u jiena ningrazzja r-rapporter tax-xogħol li sar min-naħa tas-Sur Buzek u anki eh, komissjoni għaliex ħadd l-sfiq biex joħorġ b'riżultat tajjeb għalina. Naħseb li idea tajba li l-pipelines kollha jiġu ġestiti mill-istess regoli daw kollha li deħlin fl-Unjoni. U dan of course għandu x'jaqsam ma' Nord Stream u pipelines oħrajn huwa wkoll inkredibilment importanti għal 77% tal-gass li jintuża fl-Unjoni ġej minn dawn il-pipelines u fil-ġejjieni ir-regoli kollha għandhom jiġu applikati ma indaqs dawk ġol unjoni dawk barra mill-Unjoni aħna għamminna passi kbar il qudiem biex inkompletu s-suq tal-enerġija u għandna nkunu kuntenti bix-xogħol li għamilna dawn l-aħħar ħames snin grazzi tassew. Grazzi Sur Kelly, mela dak kollox fuq rapport ta' Busek, naddu għal voti dwar il- koll rapport tal-Fond tas-Sajt Maritimo Ewropew. Sur Sosnjer Rex. Jina votajt kontra dan ir-rapport. Żejjed intħares lejn punt 42a biex tara li Għal darboħra aħna qegħdin nitkellem fuq affarijiet assurdi. Hemm artiklu fuq eh, trattament inugwali tan-nisa u l-ġimgħa x'kemm jagħmel sens da ma' għal dawk in-nisa li votaw favur eh, ġifi daw ħajibdew jaħdmu fuq il-bastimenti tas-sajt. Dal kien vera rapport twil, monotonu u rrifjutajt. zweite und letzte Stimmerklärung, Herr Kollege Kelly. Kelly. jinaħseb li hu rapport tajjeb, is-sistema li għandna bħalissa hija waħda komplessa din hija xi ħaġa li hija iktar komplikata. Dan jippermetti li jkun hemm iktar aċċess flessibbli għal kumpens li jingħata mill-fond f'każ ta' l-attivitajiet tas-sajt, speċjalment meta il-sajt huwa neċessarju. Din ħadd isemplifika s-sistema u tagħmilha iktar aċċessibbli. Min tama il-dan ħaj benefika il-Kumitat mod partikolari gżejjer tagħna għaliex kien hemm xi emendi. Jiena se l-istati membri bekk ikun jistgħu jużaw il-fondi skont il-ħtiġijiet tagħhom. Ma mhux jiġu definiti minn miżuri jkunu definiti bil qudiem u ħajappoġġaw u jħeġġu investimenti blan il-intejbu s-sikurtà ta' kundizzjonijiet tax-xogħol U jtejbu il kundizzjoni tal-konsit ehm, tal-stokkiet tal-ħut fl-istati membri. Grazzi. Ngħaddu issa għal rapport depred fuq il-dokumenti ta' residenza u s-ċittadini tal-Unjoni. To niebywałe, że w Unii Europejskiej mamy w tej chwili blisko 100 różnego rodzaju... Aħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna daqs tip differenti ta' ID card kif ukoll xi 200 dokument differenti li jikkonferma ir-residenza. Spiss aktar mill-Istati Membri fil-fatt għandna u għaldaqstant jiena nilqa eh, dan il-qbil flibe biex ikun hemm armonizzazzjoni tad-dokumenti kif ukoll il-ġbir tad-dejta biometrika b'mod li l-kredibilità ta' dawn id-dokumenti tibqa' intatta. Jiena votajt favur għaliex toġobni l-armonizzazzjoni dik il-parti, eh, spiss ikollok limitu ta' ħames snin f'każ taż-żgħażagħ u mbagħad aktar għal persuni oħrajn. Jiena naħseb li dan id-dokument importanti, speċjalment jew fatt li xi stati membri laqas biss għandhom dokumenti. Grazzi ħafna is-Sur Strojewski, is-Sur Poxbixu. Grazzi. Jiena appoġġajtu dan ir-rapport għalkemm kien hemm ċertu tqanqil ukoll fir-Repubblika Ċeka meta kien diskuss dan, però r-rapport naħseb jista' jiżgura li l-ID cards ikunu aktar reżistenti għal falsifikazzjoni ħaġa tajba din. l istandards minimi ta' sigurtà għall id cards tal-Ewropej pożittivi anki l-biometrika Eh, se tissaħħa ħdejn u dan ikompli tejjeb il-moviment liberu tan-nies fliju u ntejbu wkoll is-sigurtà u niżguraw li ma jkollniex nies dokumenti falsifikati. Ir-rapport qed jgħid li hemm diversi miljuni ta' Ewropej li m'għandhomx eh, dokumenti siguri, però tajjeb li l-Stati membri daħlu dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna. Issa biex nikkonkludu s-Sur Kelly. Jiena votajt favur għaliex dan se jgħin l-azzjoni tal-EU kontra l-frodi fid-dokumenti u tiżgura standards minimi għall id cards u karti ta' residenza maħruġin mill-Istati Membri. 17 miljun ċittadin tal-EU jgħixu f'aktar u jaħdmu wkoll fl-Istati Membri, apparti l pajjiż ta' nazzjonalità tagħhom aktar minn biljun persuna jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea bil-frontieri esterni tagħha wkoll kull sena. Dokumenti falsifikati jistgħu jintużaw mit terroristi u kriminali li jidħlu minn pajjiżi non EU, ġifier importantissimu li nappoġġjaw din il-ħidma biex intaj intajbu s-sigurta tad dokumenti maħruġin liċ ċittadini tal-EU u l-membri tal-familji tagħhom. Nilqa l-ħidma li qed issir biex nindirizzaw il-frodi għabbażi ta' dokumenti u rappreżentanza falsa brabta mal-kondizzjonijiet marbutin mad dokumenti tar-residenza. kien Knarġa nitla' jiena hija eh, qasam li nixtieq inkompli naħdem fuqha biex niżgura li n-nies onesti ma jbatux bħala riżultat ta' aġir fraudolenti ta' ħaddieħor. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kelly u dan jikkonkludi eh, l-ispjegazzjoni tal-voti issa r-rapport tas Sinjura Ajuto il-ġestjoni tal-infrastruttura stradali. Nibdew bis-Sinjura Matthews. Grazzi għada Il-jum imxi lej xogħol jiena kamilt illum u anki għada. Il-mixi u jħat mill-pjaċir il-gbar għal-bniedem daħu gost u jżommok f'saħħtek, jżommok attiv u jżomm il-mart il-bot. Però spiss f'postijiet ġodda u anke bl-infrastruttura tat-toroq kif il l ħtiġijiet tan-nies li jimxu jkunu injorati. Jiena kont ħad gost nivvota favur hawnhekk għaliex dan qis in-nies li jimxu però anki għaliex jirrikonoxxi li dan huwa qasam fejn l-istati membri individwali għandhom ikunu minn quddiem m'għandniex eh, nitraskuraw il kundizzjonijiet tal-lokal u l-preferenzi tal-lokal ġifiri hawnhekk jiena kuntent li nappoġġa ir-rapport u nistenna bil-ħerqa li l-infrastruttura tagħna qed tkun aktar ħanina man-nies li jħobbu jimxu milli kienet fil-modi. Grazzi. Grazzi ħafna l-kollega Matthews is-Sinjura Meyer. Grazzi President, dan ir-rapport nilqgħu biex intejbu l-infrastruttura tat triq. Jiena mħasba dwar miżuri ta' sigurtà biex nipromju jipprevjenu lil l-trakkit milli għaddu taħt il-pontijiet. E, aħna għandna pont fejn uqatijena li intlaqat ħafna f'dawn l-aħħar xar snin u jibqa jaqla minkejja it-tussijiet u dan joħloq problemi għall passiġġieri u hemm l-ispejjeż ukoll involuti fit-tiswija. Irridu nitalmu mill-oħrajn dwar soluzzjonijiet li jista' jkun hemm, pereżempju l-użu ta' katini Dakatini qabel il-pont li jafżaw lil sewwieq ta' trak. President, ma tistax eh, inti meta tkun qed issuq trak trid toqgħod attent, grazzi. Fin Dank, Frau Kollegin Mayer. Grazzi, Signora Majer. U dan jikkonkludi r-rapport ajut u l-ispjegazzjoni tal-voti. Issa, ir rapport fuq il- prodotti ta' pensjoni pan-Ewropej. Nibdew bis-sur Benito Zilwaga. Grazzi President, aħna votajna le għal dan il-prodott u intom sinjuri tal-Partit Popolari ċittadini intom votajtu iva, iva l-pensjonijiet tal nis-sinjuri għaliex dawn se jkunu l-pensjonijiet tagħhom u fil-waqt li intom tkomplu tistanew qegħdin tisparpaljaw tan-nies il pensjonijiet pubbliċi li jappoġġaw il-ħajja ta' ħafna nies u l-ekonomija ta' ħafna nies. Intom tridu tagħtu benefiċċji fiskali il-prodotti privati u jfisser li l-foqra jħallsu għas-sinjuri tridu mobilità inter-Ewropea biex toħħol u evażjoni fiskali u m'għandux programm privat u mbagħad m'hemmx tagħmel għalikom it-tnaqqis l-austerità mhumiex konsegwenza tal-popolazzjoni dejjem tixjih jew il-kriżi għalikom it-tnaqqis l-awsterità huma għodda biex timponu l modell neoliberali tagħkom antisoċjali u nġost. Il-pensjonijiet pubbliċi għandhom ikunu defiżi. Grazzi. Danke kollegi Benito Zilwaga. Grazzi ħafna sur Benito Zilwaga, e sur Zdrojewski. President, jiena ma naqbelx ma min tkellem qabli u għalija dan ir-rapport u l-kompromessi huma pożittivi. Speċjalment nejn minnhom. L-ewwel net il-konsumaturi jistgħu jixtru prodott ta' pensjoni um, anke barra minn pajjiżhom. U din hija ħaġa pożittiva ħafna, jiena kuntent li l parlament ikkonferma din ħolqna mbagħad it-tnaqqis tal-ispejjeż minn perċentwali u nof sal 1%. Aħna nikkonsidru dan ir-rapport bħala wieħed pożittiv u nixtieq ukoll li jkun hemm perjodu ta' tliet snin għall-implementazzjoni. Grazzi ħafna s-sur Strojevski issa biex nikkonkludu s-sur Popxċu. Jien appoġġajt għall proposta għaliex hija meħtieġa biex ikun hemm appoġġ għal ġenerazzjonijiet biex intejbu is-sitwazzjoni tagħhom. L-Ewropej żgħażagħ rarament jibdew jikkontribwixxu għal fondi volontarji u għalhekk huwa tajjeb ħafna li l-Unjoni Ewropea tipprova toħloq prodotti ġodda eh, biex jattiraw lil dawn in-nies. Naħseb nistgħu immorru lil ukoll b'aktar ambizzjoni, forsi xi inċentivi fiskali wkoll li jistgħu jingħataw kollega Mixelluk qal li dan jeżisti diġà, però le mhux veru. Naħseb li dawn il-prodotti għandhom ikunu maħsubin biex jattiraw aktar nies. Grazzi ħafna l-kollega Pospixu u dan jikkonkludi l-interventi fuq ir-rapport ta' Interfeld. Issa, il-rapport Killinen, ngħaddi l kelma Sinjura Jaskoveska. Grazzi ħafna President nixtieq ngħid jiena nirrispettak lilek u napprezza l-ħidma tiegħek fil-Parlament xtaqt nitkellem għalli xtaqt niskuża in-naqas tiegħi. Għal l-aħħar seba' snin jiena ħdemt fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema. Niskuża ruħi, però issa nista' ngħid dak li kelli xi ngħid. il-pakkett ta' mobilità li adottajna mhuwiex diskuss biżżejjed. L-emozzjonijiet, il-populiżmu dawn intużaw bħala bażi għal xi wħud mill-arranġamenti. L-argumenti tal sewwieqa wkoll u l-kumpanniji ta' trasport ġew injorati. Dan il-pakkett issa huwa l-ar pakkett l-agħar dokument li l-parlament qatt adotta dan id-dokument se jeqret it-trasport internazzjonali fl-ewropa u l-ewropej imbagħad ikollhom iħallsu huma jiena eh, stħajt inkun parti minn dan il-proċess u jiena votajt kontra. Grazzi ħafna l-kollega u dan jikkonkludi l-ispjegazzjoni tal-voti il-minuti ta' issa jiġu ppreżentati għas-seduta li jmiss għall-adozzjoni. U r-reżoluzzjoni adottati imbagħad jiġu ppreżentati wkoll grazzi s-servizzi tal-plenarja nagħlqu l-mini plenarja hawnhekk il-vjaġġ tajjeb sinjuri. U l-ikla tajba wkoll min se jikol. il